I hope that everybody had a nice, refreshing. Nittama li kulħadd kellu waqfa għall kell rilassanti, tajba, kollox meċa waqra tużar, tajjeb. Tajjeb wis, nadd l-mikrofonu lilek jarek għal-rapport annwali tal-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013. Naddilek il-mikrofonu, jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l kulħadd Grazzi għal kooperazzjoni li ta' il-frott għal dan il-rapport. Irnexxieli ndaħħal il-maġġoranza tal-bidliet li tresqu bħala punti minn naħa ta' Shadow Reporters bħalma tistgħu tarżervaw fil labbozz ta' rapport li ġi mħabbar lilkom. Minn ġdid nixtieq nisħaq il-fatt li r-rapport tal-Ombudsman li jamara kien wieħed aċċessibbli ħafna u amikevoli ħafna, dan daħaltu fil-rapport ta' xuwa punt importanti skonti. L-ewwel net il-mod kif tiġi prezentata d-data. Jiena nissuġġerixxi li flok tiġi prezentata l-mit tinment tekniku huwa vitali li ninkludu numri konkreti fil-rapporti annwali biex bekk ikun hemm possibilità li dak li jkun jagħmel paragun minn sena l-oħra jkun jista' jagħmel dan ix-xogħol faċilment. Dan jiffaċilita x-xejriet u t-tendenzi dwar l-ammissibilità jew le tal-ilmenti u bekk ikun hemm it-tarif. U skont it-tarif li rċevejt dan il kummenti diġà tqisu fil-ħidma tal-rapport annwali għall-2014. Issa nixtieq nirringrazzja lill-Ombudsman tal-li kienet proattiva u diligenti. It-tieni punt nixtieq nagħmel huwa dan. Kien hemm manwal ta' gwida utla ħafna bħala t-tieni parti ta' dan ir-rapport intitolat Amministrazzjoni u Prassi Tajba, il-Bombudsman Ewropa u d-deċiżjonijiet tiegħu fl-2013. Ġi publikat bl-Ingliż esklusivament u nifhem illi hemm diffikultajiet finanzjarji biex wieħed jitraduċi l-verżjonijiet lingwistiċi kollha, din hija diffikultà li hija preżenti, ma dan huwa rapport uffiċjali pubblikat fuq is-sit tal-internet u naħseb li għandu jkun disponibbli fil-verżjonijiet lingwistiċi kollha. Biex intikom numru ta' ċifri, għat-traduzzjonijiet fl-ilsna kollha jiswa 85,000 euro. Jiġifieri somma mhux ħażin, ma dan kollu xorta waħda nħoss li dan għandu jkun disponibbli fl lilsna kollha. Barra minn hekk uħud minn shadow rapporters saħu illi importanti li nindirizzaw il rapporti speċjali fir rigward Frontex. Il-proposta dwar it-fassil ta' dan ir-rapport fil-Kumitat Peti huwa xogħol għaddej, għadna nistennew il- konferenza tal-presidenti u għalek jena nissuġġerixi li nsemmu Frontex dan il-rapport ta' xorta waħda għanet itkellmu dwar dan il-punt iktar il-qoddim. firri jiġifieri memx għalfejn nirtupjaw il-xol, għanet konċentraw fuq dan il-punt iktar tard fil-ħidma tagħna. Bħala rimarka teknika dwar il-laqa ta' Shadow Reporters, jena pjanajta oriġinarjament tal-ġemad diħla, iżda illi l-ħodor u l-gwe ikollhom diffikultajiet biex niltaqaw il-ġimgħa d-dieħla. U għalhekk nixtegi jinformaw is-segretarjat meta huma disponibbli biex bekk ikonna ħin allokat apposta. Huwa suġeriti tlieta mid 10 sal-10 jew mill-10 sa 11. Napprezza li nistgħu niltaqgħu biex bekk nkunu nistgħu nirrappreżentaw ir-rapport kollu kemmu bil-fema sieħa. And I thank you very much and leave the floor open to colleagues. And first of all we have... Il-President, eh, Anna Julia Reda, l ewwel li tixtieq titkellem, naddi mikrofonu minnu fiħlilek. Tajab wist. Grazzi ħafna fisem il-ħodor, nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal din il-kollaborazzjoni sfiqa ħafna biex inqisu il diffikultajiet ukoll li ħajkollhom il-gwe u l-ħodor fil-ġimgħa d-dieħla. Aħna kuntenti bir-rapport pjuttost kif ġi infassal u anke napprezzaw l-inklużjoni ta' ċifri konkreti kif ukoll punt partikolari li xorta waħda nixtieq nara li jiddaħħal f'dan ir-rapport li li minn dak li diġà ġi diskuss li huwa in-natura dwar ir-rapport speċjali ta' l-ombudsman jisu l-iktar arma b'saħħi tal-li kollha dispożizzjoni tagħha. Biex ngħidu hekk, fir-rapport speċjali jintqal li l-Ombudsman qed jifverifik attivament li jkollu l-apposta tal-Parlament Ewropew biex ikun hemm segwitu fuq dan ir-rapport speċjali fuq Frontex. U naħseb li minkejja li r-rapport huwa wieħed pożittiv ħafna dwar il-xogħol ta' kif apprezzaw kull possibilità li jista' jkun hemm anki x-xogħol li wetqet biex tkompli fuq każijiet ta' nuqqas ta' amministrazzjoni u amministrazzjoni ħażina, eċetera, importanti li jkollna dawn il-klim ta' merħba imma nagħtu pis ukoll l-istrumenti li l-Ombudsman għandha għad dispożizzjoni tagħha. Għalhekk fisem il-Partit tal-Ħodor nixtieq nappoġġa li ikonna mpenn b'saħħtu tal-Parlament Ewropew u ngħidu li ħanfaslu rapport ta' inizjattiva propja fuq ir-rapport speċjali tal-Ombudsman. Anki jekk xi gruppi politiċi forsi ma jaqblux mal-konklużjonijiet kollha tagħna partikolarment f'dan ir-rapport, naħseb li huwa neċessarju sabiex inkunu nistgħu nsaħħu r-rapport speċjali bħala strument tal-Ombudsman. Bekk ikollu il peace li aħna nħossu li jistħoqlu u li għandu jkollu, speċjalment meta nqisu illi dan huwa il-metodu li tużaħ meta jkun hemm bżonn f'każ ta' emerġenza biss. Hija għodda li għandha fost ħafna għodot li għandha l-ombudsman. Jiġifieri nirridu stqarrija b'saħħitha inkluża f'dan ir-rapport. Kif kont qed tisħaq inti, rapporter, dan ħafna spejjeż olin marbuta ma' traduzzjoni, anki fir rigward dokumenti uffiċjali u nħossu li għana nifukaw l-ewwel net fuq traduzzjoni ta' dawk id-dokumenti li huma direttament immirati lejn il-pubbliku ġenerali biex bekk kemm jista' jkun nies possibbli jkunu jistgħu kollom kuntatt ma' xogħol tal-ombudsman u fl-aħħar mill-aħħar ovvjament għandna bżonn ir-riżorsi disponibbli għall-ombudsperson biex tkun tista' twettaq xogħla u tagħmel id-dmirijiet tagħha li huma pjuttost estensivi. Grazzi ħafna. Thank you very much. Now let me just... President, grazzi ħafna nishtiq nisħaq dak li diskutejna fil laqgħa tal-koordinaturi dal-ħodu. Dġa deċidejna illi dan ħajkollu priorità għolja, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet fl-imkien mal-Kumitat Libe, li huwa l-Kumitat Leġislattiv li ħanamlu xogħol konġunt fil-Kumitati għal dan ir-rapport skont ir-regola 55 ma setax ikun hemm priorità aktar ola minn hekk. Issa ngħaddi l-mikrofonu l-beja jekk jogħġbok li tixtieq titkellem. Grazzi, Sinjura President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lis-Sur Valesa għax-xogħol tiegħu u għan-natura ta' kif wettaq dan ix-xogħol tant ħeffa. Nixtieq nirringrazzjah ukoll tal-li kien miftuħ fi ħsibijietu u inkluda xi emendi li aħna ressaqna bħala għalde li nixtieq nara wkoll u nisħaq huwa u dan jorbot ma' dak li qalet il-kollega mill-grupp tal-ħodor li r-rapport huwa strument importanti ħafna u ħaj permetti jenna namlu ċar darba l dejjem li aħna inkunu ikonna żewġ binarja l-ħidmiet tagħna fejn jistaw jirrikorri jow l-inna jew inkella l-ombudsman u għalhekk ikollhom aċċess dirett tal-Parlament Ewropew unkun nkunu nistgħu intuhom it-tweġibiet u t-tarif. U naħseb li għandna nappoġġaw tassew l-attivitajiet li jatwetta l-ombudsman kif rajna fir-rapport dak kollu li hemm fir-rapport huwa importanti ħafna u nixtieq ninsisti wkoll illi meta noħorġu bil-verżjoni ħarija ta' dan l bozz ta' rapport tas-Sur Valesa Importanti najdu li aħna nappoġġaw, mux nilqaw jew ħadna nota, imma nisqu li aħna nappoġġaw dan il-rapport biex nuru li verament nappoġġaw il-ħidma tal-Parlament u anke tal-Ombudsman. Importanti li dan għamluħ biex nżidu l-viżibilità tagħna. L-Ombudsman nidiet numru ta' konsultazzjonijiet fuq trasparenza, per eżempju, u għadna qed nistennew anke r-riżultati ta' negozjati fuq it-TTIP mal-Istati Uniti, hemmhekk hemm konsultazzjoni u hemm konsultazzjoni wkoll imnedija fuq il-kunċett jew approċċ ta' revolving door. Naħseb li importanti li nisħu darba l dejjem x'inhuma l-attivitajiet li qed jitwetqu li għandna l-Parlament Ewropew, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet flimkien mal-Ombudsman li l-koll qed nisbdu ħabel wieħed sabiex nappoġġaw iċ-ċittadini Ewropej. Now the floor goes to Mrs. Mitzi. Signora Mitzi. Ringrazzja l istru Valeza li eh, nixilu jagħmel rapport tajjeb ħafna sodisfaċenti ħafna u wkoll nara li ħafna mill-amendi li saru minna ħatra SND jiena bħala shadow rapporter ġew ġew inklużi fir-rapport. U importanti però li jkun forsi diskussjoni tiktar kif, kif huma pjanati biex eh, jindaħlu kol amendi oħrajn li huma importanti ħafna. Fostom, fostom l-importanza li nataw iċ-ċittadini li kollhom aċċess għal rapporti u għal kif jirħu l-ombudsman, speċjalment dawk li ma nagħmlux diskriminazzjoni magħhom għax forsi m'għandhomx aċċess għall-internet sfortunatament għatem ċittadini li mandom xaċċess la kif ikun jafu xinu jisir u lanqas kif huma jistgħu ikollhom kuntatt mal-ombudsman għax m'għandhomx l-internet dawn nies m'għandniex nagħmlu diskriminazzjoni magħhom. Um, importanti wkoll naraw qed isir minn dawk il-complaints li mhumiex ammissibbli, x'inhu jsir minnhom. Irdu naraw ukoll um, il-complaints għaliex qed isiru daqstant um, Eh, idumu biex, biex jiġu imwieġba. L-leverage huwa ta', ta 18 xar, jina naħseb li 18 xar huwa twil wisq biex, eh, biex ċittadin jieħu sodisfazzjon minn xi ħaġa li qed ovvjament iddejq wax inkella ma jikkontattjax l-ombudsman. Dan huwa nuqqas ta' risorsi umani u nuqqas ta', ta eh, affarijiet li mhux qegħdin jirrendu ir-risposta tal-Ombudsman li jkun timely, li jkun effiċjenti, dan naħseb importanti ħafna ħafna li um, nitfaw dawl fuq, fu l-importanza ta' dan l-aspett. Um, jina naqbel ukoll ma' Mr. Valeza li dan mhuwiex post fejn niddiskutu l-Frontex, naħseb li hemm fora oħrajn fejn niddiskutu l-Frontex u aħna għandna iktar nikkonċentraw fuq ix-xogħol tal-Ombudsman kemm hu effettiv għal ċittadin. Naqbel ukoll li għandu jsir translation tal ta' dan ir-rapport eh, verament huwa hemm kost però ordin sibu bilanċ bejn l-ispiża tal-li tagħmel translation u, u l-servizz li qed jingħata l-ċittadin. fl net nixtieq nirringrazzja l ukoll l-Ombudsman Emily O'Reilly li kienet eh, aċċessibbli ħafna lina u l kuntatt li għalina u soddisfaċenti ħafna. Grazzi. Thank you. And now I leave the floor to Eleonora. Issa ngħaddi il-mikrofonu lis signora Eleonora. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie ħafna, President. Jien ukoll nixtieq nissieħeb mal-kummenti pożittivi tal-kollegi u nirringrazzja ukoll lill-rapporter Sur Valesa għax-xogħol li wettaq Aħna bħala grupp nixtiequ nżidu punt wieħed fix-xogħol li diġà sar tajjeb ħafna jkolli ngħid. Dawn huma suġġerimenti li ħares u bħala emendi fosthom il-possibilità li ntejbu il-komunikazzjoni u l-promozzjoni tal-ħidma tal-Ombudsman Ewropew biex nisqu r-rwol fondamentali li għandu, anke permezz ta' social media u l-kanali l-ġodda tal-komunikazzjoni Naħseb li dan huwa ċar sabiex bekk inħeġġu l-użu ta' dan il-kanal ta' informazzjoni. Aħna ħsibna li għal dan elan forsi jkun importanti li nisħu kemm ruol tal-Ombudsman Ewropew jista' jitjieb biex ikun hemm iktar fiduċa fil-konfront tiegħu. Ħafna drabi dan jiġi minat anke fir-rigward l-istituzzjonijiet Ewropej, għalhekk dan mument storiku tant diffiċli, situazzjoni tant imwera, nafu li hemm situazzjoni ta' austerità u dan jolqot fil-laħam il-ħaj il pajizi tan-nofsinhar tal-Ewropa l-aktar. U għalhekk aħna minna ħatana suġġerejna li forsi ikun hemm xi tip ta' kumment simili li nsemmu dawn l-affarijiet. Minna ħatana nixtieq ukoll illi kemm jista' jkun fil-paragrafu numru 10 nissuġġerixxu li nagħmlu riformulazzjoni ta' tekst biex najdu hekk nindikaw li mumma raġunijiet li waslu għal żieda tal-menti ta' complaints li jkunu indirizzati lill-istituzzjonijiet Ewropej. Nafu li ħafna drabi dawn huma affarijiet li għandna nagħmlu monitoraċ tagħhom u sa ċertu punt aħna nippruvaw nifmu raġuni għalfejn jaslu dawn l-elementi biex bekk nżidu l-kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej. Il-bqija jiena verament kuntent mix-xogħol li twetta u nirringrazzja l-rapporter. Grazzi. Thank you very much. Now, Ms. Il-President, grazzi l-Onorevoli Marias. Jekk jożbok. Grazzi ħafna, Signora President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja l-rapporter Sur Valesa għax xogħol tajjeb ħafna li wettaq f'dan ir-rapport. Naħseb li hemm kunsens fost il-kollegi li dan ir-rapport mimli baffarijiet utli. Hemm ħafna ħsieb f'termini tekniċi imdaħħal f'dan ir-rapport u naħseb irnexxielu jolqot il-musmar fuq rasu kiteb li huma l-prioritajiet u li huma l-punti ewlenin. U naħseb li dan huwa messaġġ li għandna nieħdu bis-serjetà. Nixtieq imqajjem punt biex nisħaq fuq aspett partikolari li għandu effett fuq il-mod kif l-ombudsman jaħdem u anki il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u dan għandu x'jaqsam mal-ekkem sejjaħ memoranda għaliex dawn il-memoranda huma forum istituzzjonali formuli interistituzzjonali fejn trojka tintervjeni jekk mhux tindaħal fil-politiki tal-istati membri u dan ovvjament ikollu effett fuq l-standard ta' u l-stil ta' ħajja ta' ċittadini f'ħafna inħawi tal-Ewropa, speċjalment dawk il-pajjiżi li jkollhom programm u li għandhom il-memoranda memuża. U għalhekk dan ikkażbar id-drittijiet fundamentali u individwali tan nies. Sħaqna fuq erba' punti partikolari. L-austerità timmina id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini. Dan l-ewwel punt u hawnhekk il-Kummissarju Sur Muljez fil-Kunsill tal-Ewropa wkoll saħaq fuqu. U anke rridu nsibu mod kif ħansibu tarf din il-problema u ndaħluha fir-rapport. u l-emendi tagħna l-Sur Valesa sabiex nkunu nistgħu nżidu nlaħmu ir-rapport. Imbagħad hemm kwistjoni ta' x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex Fi klim ieħor x'inhuwa ammissibbli jew mhux bħala petizzjoni. Dan jaqa' fl-ambitu tal-Unjoni Ewropea u l-attivitajiet tagħha. Trojka x'għamlet, il-Kummissjoni tintervjeni foqsma fejn tkun marret li lin mill-kompetenzi li tasso għanda u dan ikollu impatt dirett fuq ċittadini U għalhekk il-mistoqsija din li huma l-interventi tal-Kummissjoni huma ammissibbli biex ngħidu hekk għaliex huwa ċar li l-memoranda fetħu l-affarijiet miftuħin beraħ biex il-Kummissjoni tkun tista' tintervjeni. It-tielet, il-konflitti ta' interess. U din hija dominju importanti tal-Ombudsman Tiftakru meta l-ombudsman zaretna u ġiet hawn u d-diemna u jenet li rridu nagħtu ħarsa lejn il-konflitt ta' interess. Il-Kummissjoni stess suppost għandha tkun l-istituzzjoni li tħares l-interessi tal-Unjoni Ewropea imma fl-istess ħin hija r-rappreżentant tal-kredituri f'dawn il-pajjiżi konċernati. U għalhekk hemm konflitt ta' interess, hemm rapportu kollha adottat mill-Parlament f'Marzu u hemmhekk nitkellmu dwar li huwa r-rwol tal-Ombudsman f'dan il-qasam. Dan huwa qasam li l-Ombudsman għandu joqob sebajnejn fuqu biex jara xi żviluppi jkun hemm u naħseb li l-Ombudsman diġà qalet affarijiet interessanti fuq dan is-suġġett. Issa, fuq din in-nota tfetx kwistjoni oħra L-Ombudsman eżattament ser tagħmel biex tintervjeni l-istituzzjoni tħares lejn ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew, pereżempju, il-Bank Ċentrali Ewropew isu l-eżekutur tekniku ta' Trojka jew le. Huma qed jagħmlu skrutinju tal-imġiba u kif taħdem il-politika ekonomika Nafu li l-Bank Ċentrali Ewropew kienet jixtri l-bonds mill-Greċja, l-Italja u pajjiżi oħrajn u għalhekk isu form, forma ta' intervent fis-sitwazzjoni ekonomika. U għalhekk nittamel is-Sur Valesa fir-rapport tiegħu jkun jista' jkopri dan il-punt biex indaħluh fir-rapport għax naħseb li huwa punt importanti. Minkejja dan kollu naħseb li naqblu mal-bija u l-konklużjonijiet kollha li ħareġ il-rapport tiegħek. Grazzi ħafna. Mrs. Hawken, please, go ahead. Signora Hawken. Grazzi ħafna. Jina kompli bid-danis. Għandi mistoqsija dwar l-ombudsman. L-unnet nirringrazzja s-sur Valeza għal xogħol eċċellenti għall isforzi kollha tiegħu. Imma din l-informazzjoni li għandna li dwar titip il-negozjati titip sajjala jalaq fuqhom. Illum stess f'gazzetta fid-Danimarka nsibu artiklu dwar l-ispejjeż ta' titip li jikontradixxi dak li smajna l-Kommissjoni dwar l-affarijiet finanzjarji, ix-xogħol, iċ-ċifri joħorġu minn rapport tal-Unjoni Għalek, hemm bżonn nkunu nafu iktar dwar dan is-suġġett. Għalek jiena kont sodisfatta meta l-Ombudsman talab għal iktar trasparenza. Imma rridu nkunu nafu iktar fuq l-aġenda. Mhux biss imma l-ISDN qed nitkellmu fuq l-ixkiel kummerċjali wkoll li ikollhom tant konsekwenzi u danni koroħ fuq il-pajjiżi kollha tal-Unjoni hemm bżonn li ċittadini ninvolvuhom irridu iktar trasparenza fuq dawn in-negozjati tant importanti. Issa, is-Sinjura Ħasekamp. Grazzi ħafna, President. Jina u koll nishtiq nir-ingrazzja rapporter. Għal rapport veru ċar li fih insibu il-valur mizjut tal-xol tal-ombudsman. Jina naħseb li għatjon os qabel iċ-ċittadini jisibu it-triq li tati għall-ombudsman. U meta ikunu jafu kif jamlu l-affarijiet naraw li jamlu għam sow. Issa fuq l-infurzar u anki l-konformita. Għanna diġa konformita l ordnita ta' xi 80% imma x'edin nagħmlu bil-bqija bl-20% li baqa' wieħed jista' jitkellem fuq amministrazzjoni ħażina għax xi tmenin fil mija ta' rekomandazzjonijiet isiru u mbagħad ma wara ma jiġri xej. Ġifri għad baqa' xi jsir mill-perspettiva tal-konformità tal-compliance. Iva, maw xiktar eh, deputati li jixtiqu jitkelmu, il-Kommissjoni edha għaw ma ma t-ixtiqx intervjeni fuq dan is-suġġett għalek nerġaw nisimaw minnant is-sur Valesa. Grazzi ħafna, Sinjura President, nirringrazzja il-kulħat anki għal-klim sbieħ li kelkom. Nishti nisħaq fuq punt. Naqodu attenti fuq il-kompetenzi, fuq il-kompetenzi ċifri xinu er, xinu responsabilta tana u xinu jeddiuk tal-ombudsman biex naraw eżattament sa fejn istaw naslu. Għada hija l-iskadenza għada f'nofsinhar għalhekk jiena nistenna bil-ħerqa l-emendi eh, li jatjon os u meta jkonna kollox nerġgħu niltaqgħu ma' shadow reporters u naħseb li jirnexxilna noħorġu kompromessi tajbin. Naħseb dak kollox. Grazzi ħafna. Nerġa' nejt dak li għadu kem għal il-rapporter skadenza l-emendija għada 12 ta' novembru sa' nofsinar unbat nikkonsidraw minn votaw fuq fit 2 ta' Diċembru u ismiħ tal-Ombudsman u koll se jisir war nofsinar fit 2 ta' Diċembru stess. U nixtieq ngħidilkom li forsi tiftakru fl-ittra li aħna batna l-President tal-Parlament Ewropew tlabniħ biex eh, kull trasparenza jara dawk il-deputati li firmaw huwa għamel kważi li jednilu huwa il-firem ħarġom imma daw jinsabu f'kamra apposta fuq u xaħat għalli għalix ma nsaqsux il-president imur f'din il-kamra jħu ritratt ta' dawn il-firem u biex kullħat ikun jaff minn firma. Għadni ma milċ ek imma l-aħbarija dik jekk intom tistridu taraw minn firma tistaw tmorru f'din il-kamra taraw il-firem u din l-informazzjoni bekk tarawa mhux eżattament dak li konna qegħdin u aħna meta għamilna ktibna din litra imma l-inqas imxejna biċċa. Naħseb fuq il-pont numru 11 nistgħu nikkonkludu, morru issa għal petizzjonijiet mill-ġdid. Punt numru 12 il-petizzjoni 873 tal-2013 ta' Claude Cost fuq il-problemi tal-arar f'Bezje fi Franza. Jina naħseb li inti qiegħed manas sur kost. Mela nilqawk mana l-ewwel net nirringrazzjak tal-li inti qed ittini ċans nitkellem ftit minuti. Qed nitkellmu fuq eh, l-2014 u l-arar li kenna. Klim ta' kif saret l-inkjesta u anki kif sar il-rapport ta' wara kista jkun hemm ukoll kriżi mħabba li għandna l-installazzjonijiet nukleari u rridu naraw li ma jerġawx jisaxħu avvenimenti bħal daw. Id-direttiva tal-2007 nafu li l-arar huwa xi ħaġa naturali ħadd ma jista' iżommhom imma hemm min ukoll nafu li ċertu arar nistgħu nevitawhom jew nkella innaqsuhom. Jista' jkun hemm direttiva kontra l-arar biex ikun hemm iktar sigurtà tal-popolazzjonijiet fl-Ewropa. Ġifieri nkunu nafu iktar riskji nirrispettaw il-liġijiet. Il Jiena eh, ħsibt li l-Kummissjoni Ewropea nistajt nafda wara li kienem il-petizjoni 340 il-Sur Barroso kien rispondini kif ġej. Mħabba dan il-qafas legali, il-responsabilità ta' din l-inkjesta preliminarja jista għal l-autoritajiet franċiżi mħabba d-direttiva l-ġdida l-investigazzjoni trid tara x'kienu l-liski u l-kawżi tal-arar U ovvjament anki il-pubbliku irrid jagħti parteċipazzjoni tiegħu. Il-Kummissjoni Ewropea mhix fideja li tagħmel l-investigazzjoni segwi il-proċess l-2007 kważi għaddu 10 snin qed nafu li hemm 6 miljuni ta' Franċiżi u l-Kummissjoni Ewropea ma tagħtix każ dawn in-nies nafu u kol li dawn l-arar iġibu ħafna t-nġis fil-libħra. Eh, u bekk ġifiri għet nitkelmu fuq kontinent. Roman Abegier ne concerne pas un pays. Dan għalek jol ħafna iktar pajjiżi u il-konsegwenzi huma kbar Franza u pajjiżi oħra ma, ma jistawx jgħidu jiena nagħmel irrid f'dari għax hemm konsekwenzi li jaffettwaw il ħattijħor Design fil-mija tal-arar nistgħu nevitaw ma artificiali. artifiċjali. U dawn li qed ninsejħulhom katastrofi naturali ikomplu jseħħu jekk ma nkunux nafu x'inhu huma r-riskju jiena nitlob li ngħid li l-Ewropej għandhom id-dritt li jgħixu fis-sigurtà jaraw li jkun hemm miżuri ta' prevenzjoni mħabba t-tibdil tal-klima u anki li wara li jkun hemm xi diżastru issir investigazzjoni. Sur Barrożek kien għalli li nagħmlu għalhekk jien qed nitlob il-Parlament Ewropew sabiex il-fondi li jinataw lill-istati ma jintużawx biex ikunem iktar arar kif kif ġara bil-laxd Dupont a Bezje biex u koll jaraw li l-passaċ naturali tal-ilmijiet ikun em, sikur. L-autoritajiet franċiżi ma ridux, qatt ma ridu jiżguraw li l-miet jistgħu jaddu mod naturali. Fil-golf anki li jasal sal-Kosta Brava. Umbat, dal-waqt nispiċċa mill-1995 dan l-arar f'Bezjer jiena naf eżattament xisir hemm min isofri il-problemi, hemm min diżastri pal daw jistana un hemm nies oħra li ma jimportom minn min xej. Skużawni jekk forsi jiena tkellimt pazzjoni u għajjat. Grazzi, Sinjur. Il-Kummissjoni edha għaw ma nafx hekk qed ismek tajjeb, sinjura ma fidejk issa. Anzi, sinjur, komplementa l-ġurnata tat tajba, għanajdilkom x'kienu l-osservazzjoni tal-Kummissjoni dwar din il-petizzjoni. 8 7 3 aħna nistgħu naqblu mal-petizzjonant għal dak inkwantu għall amministrazzjoni u l-management ta' riski kbar. Imma il-liġi Ewropea hija mibnija fuq qafas ta' management tajjeb ta' riski, riski li għandhom xaqsmu mal-arar. Ovvjament hija il-regolament 60 tal-2007 U mħabba din l-istati membri huma mitluba li jagħmlu l-istudji tar-riski jagħmlu anki il-MAPEP sal-2013 kellhom jagħmlu għom ġifieri riski tal-araru minn fejn dawn setgħu jaddu. Il aħna wkoll tlabna l-istati membri biex jizviluppaw pjan ta' risk management ta' l niġjar ta' riskju sal-2015. Dawn il-management plans irrit ikollhom għanijiet ċari flimkien ma' miżuri ta' riski li jevitaw l arrar anki em, kif wieħed seta meta jkun hemm l-arar isib soluzzjoni soluzzjoni wkoll tal l-mod ta' kif jitratom, kif jimmanġjom. Ovvjament, ċirkostanzi lokali u reġjonali rridu jiġu konsidrati. Mid-dokumenti li diġan dbatu sissa l-autoritajiet ta' Franza, il-xmara orb, li qed jirreferi hawnhekk għalija l-petizzjonant, ġifieri qiegħda fl-inħawi ta' Bezje, hija identifikata fil-mappa tar-riskju bħala reġjun li hija fi żona tar-riskju tal-arar. Imma għadhom ma ġewx elaborati dawn il-management il plans ġifiri Ovvjament, meta dawn jiġu mamula, kikollom kull informazzjoni l-autoritajt ta' Franza u kol taw priorità u irridu jagħtu priorità u se jkunu indirizzati fil-pjan. Dawn il-pjanijiet se jkunu ovvjament qabel isiru il-pubbliku jkun jista' jikkonsultom. Il-petizjonant u kol semma ċertu miżuri li jaffetwaw il-morfoloġija tal-xmara orb. Ġifiri, il-mod ta' kif is-sedimenti jimxu mal-ilma u dan jaqa fil-istess direttiva numru 60 ta' l-sena 2000 hemm il-River Based Management Plans u kol, ġifir responsabilità tal-autoritajt franċizi. Il-problema tal-hydromorphology. U irritu kunem miżuri biex u kol l-ilma jiġi eh, protett. il-program ta' miżuri tal-autoritajiet Franċiżi eh, ovvjament mhumiex tajbin biżejjed. Għal daqstant għabbażi tal-informazzjoni mill-petizzjonant u anki meta wieħed iqis il-fażi tal-implementazzjoni tad direttiva tal-arar, aħna mannix għalfej naħsbu li dak li qed jagħmlu awtoritajiet Franċiżi qed imorru kontra id-direttiva. Mela, issa nħalli fidej il-kollegi sissa is-Sur Martin. Monsieur Marta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina Franċis. Imma il-petizjonant qal li din mhux problema ta' Franza biss, ma din hija problema li ti ovvjament eh, taffetwa pajjiżi oħra fl-Ewropa għalek il-responsabilta ovvjament eh, mill-autoritajiet franċiżi u il-komun ovvjament ġifiri dan il-responsabilta tinżel skont il-ġerarkija eh, Ovvjament ma jistax ikun li l-bini jitla kif ġi laħa, kif ġi ġi mħabba anki l-pressjoni li l-lobbyist eh, kost, tkellem dwar ir-riskju mux eh, mhux biss ambjent imma anki imħabba l-ħajjiet tan-nies hemm bżonn naraw għaliex qed ikun hemm dawn l-arar. iġifri mhux fuq il-konsekwenzi biss imma naraw għaliex qed isseħħu. Imma issa wasal iż-żmien, ġifri li mhux Franza biss, imma kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea immorru għal kawzi tal-arar. L-arar li dejjem jirrepetu ruhom. U mhux biss aħna naraw kif sensowu l-affarijiet meta jsiru, iridu naraw kif mod qawwi ħafna lill lobbyist ngħidulhom daqshekk aħna bħala nies tal-politika hemm bżonn nieħdu daw l-affarijiet fidejna u raġunijiet ekonomiċi ma jistawx ikunu ġustifikazzjoni għal kollox pal eh, nis surkos li huma vittmi għandhom id-dritt li l-Unjoni Ewropea jew l-Istat Franċiż jipproteġihom. Aħna bil-forsi rridu nieħdu deċiżjoni f'dan is-sens daqshekk issa lill-lobbyist minn kull imkien eh, bla, bla, bla memx proporzjon fil-fat f'dawn l-affarijiet. Grazzi. Grazzi. Senjura Oken. Iva, peress li inti għetkellimni bil izvedi jien se nkompli bid-Danis. Jiena naħseb li ħaġa serja ħafna li għal darboħra l-Kommissjoni terġa' tgħid li din hija affari nazzjonali ta' Franza biss. Għandna inizjattivi konġunti fl-Ewropa biex innaqsu ir-riskju tal-arar. U naġixxu biss meta jkun tard wisq. Inut li meta id-danni jkunu saru, għal xejn. Xiftit ta' ġranet ilu, xinis mill-Bulgarija ikkuntatjawni dawn talbu biex ikelmuni sabiex jiringrazzjaw il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għal fact-finding mission li kienet saret. U matula konna tkellimna bil-qawwa dwar it-tnaqqis tal-foresti fil-Bulgarija. Ah, li dan mbagħad bħala konsekwenza kien hemm arar tal biza Kiku aħna kellna s-siġar, kiku maqtajniex is-siġar, l-arar ma kinux ikunu daqshekk korroħ. Ġifiri, aħna rridu nkunu iktar attivi. Hemm bżonn inżommu dan id-dossier miftuħ. Sur Navrie, Iva, Sinjura, mhux se noqgħod nerġa' nirrepeti dak li smajna, anki jekk eh, Eh, Sur Edward Marta ma naqbilx miegħu politikament dejjem imma qed naqbel miegħu hawnhekk fuq dak li qal. Imma huwa ma semmix l-lobbyist prinċipali li ġifiri l-istat Franċiż li wara li kien hemm dan l-arar dawn l-aħħar ġimgħat stess araw x'ġara kien hemm nies l politika Franċiżi li talbu li l-Unjoni Ewropea tintervjeni malajr malajr biex eh, l-Unjoni Ewropea tgħin anzi mħabba dan l-arar minħabba mħabba kien hemm diżastri naturali. Jiena naħseb għalhekk li ovvjament f'dawn il-linji ta' politika strateġiċi hemm bżonn naħsbu biex innaqsu id-danni ikun hemm nies li jmutu jitilfgħu ħajjithom matul dawn rarar. Ġifieri dan dan huwa wkoll din hija kompetenza tal-Kommissjoni. Ma dak il-punt hija jew mbagħad it-tieni punt hija dwar il-petizzjoni tas-Sur Kost anki jekk jina minni xi speċjalista tal-mod kif e, taħdem il-xmara orb, nista' ngħid li l-Kummissjoni tista' tikteb l gvern Franċiż u tobligaħ biex jirrispondi għall-inqas għall mistoqsijiet tas sur kost. Ġifiri, jiena eh, ma nistax intiħ raġun għax ma nifimx f'dawn l-affarijiet, imma naħseb eh, l-iktar ħaġa ħażina li tista tiġri li ċittadini huwa li saqsi mistoqsijiet u għalihom ma jkollux risposti għax ħafna drabi inkunu edin inħabtu rasna mal-ħajt, ma, ma, jiġri xej, nipruvaw u ma jiġri xej f'amministrazzjoni tal-istat. Ġifiri, dawn il-fat li ma jkollikx risposti għal dak il-mistoqsijiet, jena naħseb hawnhekk wasalna li għandu mistoqsijiet ċari, jiena ma nistax ngħid għandux raġuni jew le, persi ma nifimx, imma l-Kummissjoni naħseb tista' għaliex le jekk aħna niddeċidu nalqu l-petizzjoni jew le, il-Komissjoni nistgħu tista' titlob l-awtoriti Franċiżi biex għall-inqas iwieġeb il-mistoqsijiet tas sur kost. This concludes my list of, of speakers. Bekk eh, għalaqt il-lista tal-kellima fuq dan is-suġġett u issa nerġa' nisma' minant is-sur kost biex eh, jikonkludi. Fil-qosor, zaċ minuti biss. Sentenza waħda biss, sinjura, sinjuri. Wieħed irrid ikun jaf li f'din ir-reġjun meta jkun hemm ħafna xita dan il-konsekwenzi jaslu sa' Almerija fil-Marok. Il-vapur il met għamel ukoll studju f'dawn l-inħawi Iġifiri, meta jkunem il-mijiet qawwija u x-xita qawwija li fur reġjun tagħna, il-konsekwenzi isofruhom ħafna iktar il-bob. Għalhekk din eh, din hija problema tal-Ewropa u għalina li qegħdin fil-Mediterran. Din xtaqt biss nerġa' nisħaq fuq u jien. Okay, so how to proceed on this? I... Grazie. Mela nipproponi illi l-petizjoni żommu miftuħa skont eh, il-xewqat nibatu itra l autoritajt franċiżi <clears throat> u l-om dak li għal istur laverije <clears throat> un nwessaw anki l-ambitu skont il-xewqa ta' Sur Martin fi klim ieħor nittolbu anki studju mill-Dipartiment tal-Policy fuq il-ġestjoni tal-xmajjar u tal-arar. U dan e wessa l-ambitu mill-ambitu franċis għal dak Ewropew. Għax bekk inkopru anki pajizi oħrajn. Niproponi dan tajjeb jew għandkom proposti differenti. Tajjeb, naqblu. Grazie ħafna. Issa l-petizzjoni li jmiss. Punt numru 13 <clears throat> fuq l-agenda. Il-petizjoni 1484-2008 l-autriċi Katrin Lecomt fuq l-impatt tal-ħsejjes u t-nġis atmosferiku fuq is-saħħa tar-residenti eh, l-aeroport Charles de Gaulle Roissy. Il-petizjonant hija preżenti nilqak u natik il-mikrofonu. Bonjour, Madam la president Mesdames. Komplementa ġurnata tajba, Sinjuri, grazzi ħafna tal-li tajtuni ċans biex nitkellem dwar l-infern li jiena eh, ikolli neħx 18 km minn eh, l-aeroport ta' Charles de Gaulle, infern ta' storbju u anki ta' tniġis Aħna qed nitkellmu li ġifieri dawn meta jkunu qed jaslu l-ajruplani jiġu għal elf metru. Sal-2012 ma setawx jinżlu inqas minn 300 metru, imma minn mindu kellna l-elezzjonijiet ġejna l-inqas bħala statistika. Nista' ngħidilkom aħna għandna dritt nejxu Jina naf li intom tifmu dan. Deputat tal-Val dal-Waz għal li eh, anki in in-nies li jgħixu hawnhekk bħali jien għandi 60 sena Franċiża u illi nġilet minn l-1997 dawn l-affarijiet. Ġifiri il-problema hija li l-altitudni nitbaxxet. Imma ovvjament meta l-aeroport Wassi beda jopera, diġa kienu jgħixu nisdaw l-inħawi, jiena ili 17 il-sena nitkellem dwar il-konsekwenzi da dan it-traffiku tal-ajru. Impossibbli biex tgħix f'dawn iċ-ċirkostanzi u jiena ili informa b'kull mezz, bl-emails, b'mod urġenti, hemm xi 400 ajruplan kull jum li jasal. U anke bil-lejn jagħmlu l-istorbju. Verament, ġifiri, nkunu mhux biss frustrati imma bla kollox l-emozjonijiet tagħna, il-mod ta' kif nitkellmu, kollox għastista inti taqra bil-kwiet per eżempju. Laqqas il-familja ma tista' torqod fuq. Jiena minn l-1997 għandi problemi bu allerġiji. Kollox ġifiri anki barra fil-ġonna tagħna għandna it nġis intom tistaw tifom li dawn id-danni edin joqtluna bil-mot il-mot. il mot Jiena dal stess fl-erba ta' fil-ħodu nejdilkom li verament kelli il-problemi. Kif tafu intom anki il- meta kollok aeroplan li kun qed qiegħed faltituni ta' 900 metru l-amplitude ukoll tkun ta' bejn 250 u 300 metru. Meta inti tkompli timmaġina li issa l-ajruplani se jiqfu fuq il-bjut tagħna jiena nifhem li ma tistawx tifmu dak li jena rrit nejx, tidu tamlu l-esperienza intom biex tifmuni. Imma tistaw tifmu li l-istudji qed juri li hemm effett fuq ħajjitna u fuq ukoll l-imħuħ tagħna imħabba dawn il, dawn il, dan l-istorbju. It-tniġġis tal-istorbju hija xi ħaġa li ngħixuha u jekk inti ma din iżid it-tniġis tal-kimika mħabba dawn il-titjiriet baxx fil-baxx għanna il sensors imħabba l-istorbju imma dawn is-sensors edin poġġija f'tali postijiet fejn laqqas biss iħossuh l-istorbju. Ħafna drabi memx postijiet fejn jitpoġġow dawn is-sensors u għalhekk l-istatistika hija falsa. Jena kont norqot fil-kamra tas sodda fl-ewwel solar, imma issa jien qed norqot fil-kantina. Ġifieri iżolata u din il-kamra tqumli 10,000 euro imma xorta ma nistax naħrab mill-istorbju, ma nistax niħu nifs tarja pura. L-autoritajiet qed jalqu widnejhom għal dan l-istorbju li qed nagħmel jien. L-autoritajiet qed jaħsbu li poġġuna f'postijiet bid-double glazing imma laqas biss għandhom flus biex jagħmlu dan. Ija ħaġa stramba li maħat ma jiġi jara kif nejxu Franza, sinjuri, issa ilna inwissuha li mhux qed rispetta il-regolamenti u liġijiet dwar l-istorbju. Din għax dan jaffetwa lill-familja tiegħi, il-saħħti, 17 il sena ta' storbju biss, storbju u storbju il-liġi edem imma din tiġi miksura l-istat, il-kompliċi tal-istat, l-artiklu 24 ta' Deklarazzjoni Universali ta' Dritti tal nidom li u koll ġiet adottata fit-48 li kull persuna għandha dritt li t-istriħ. Artiklu numru 8, dritt tal-privatezza biex ikollna ħajja tal-familja. Direttiva tal-2002, 30 ta' 26 ta' marzu 2012 dwar il restrizzjonijiet u l-mistorbju mamul mill-aeroporti li l-artiklu numru 1 tal-Karta tal-Ambjent adottata fl-2005 l-insibuwa fil-Kostituzzjoni tal-ħamas Repubblika Franċiża. L-artiklu L1102 tal-Kodiċi tal-Ambjent ġifri l-bilanċ bejn l-bliet u il-postijiet mux mibnija. Dawn ir-regoli mux qed jiġu rispettati u kulħadd jaf li trasport blajru huwa dak li nidġes liktar. Il-ħajja tan-nies ma jistax ikun li tkompli tur għallar imħabba l-avjazzjoni imħabba u koll iftejmiet li għanda Franza ma' pajzi oħra jena napprezza lajnuna li tistaw it-tuni intom naf li din hija u suġġett jaħra imma inti l-ħajja tal-bniedem ma tistax tirrelata mal-gwadan ekonomiku il-popolazzjoni lokali edha s-sofri. Aħna ma nistawx nistriħu, ma nistawx norqdu u ma nistawx nieħdu nifsta arja pura. Komissjon? Iva, jider li inti batejt ħafna, issa nħares li Komissjoni Ewropea. Fidek. Grazzi, Signora President. Jek ti permetti li jina ħanitkellem fuq il-ħsejjes f'din il-petizzjoni. Mbagħad jekk tixtieq il-kollega jista' jkompli u jitkellem fuq il-kwalità tal-arja. Mela, l-ewwel net jiena nixtieq niżgura lilek li eh, l-Kommissjoni Ewropea din hija ħaġa importanti ħafna illi ċ-ċittadini jkunu protetti mill-ħsejjes fl-ambjent. U aħna nafu kemm huma ta' dannu l-effetti tal-ħsejjes <clears throat> Hemm eh, program programm eh, fejn hemm eh, impenn biex innaqsu il tniġis bil-ħsejjes l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk aħna qed naħdmu flimkien mad-WHO biex namlu reviżjoni ta' ta' dawk li l guidelines tal-ħsejjes bil-lejl għall-Ewropa. U dana se jagħti dejjem iktar evidenza tal-ħsara tal ħsara fis saħħa imħabba l-ħsejjes. Però meta niġu mbagħad tal leġislazzjoni tal-komunità li hija fis f'din iż-żona, l-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-ħsejjes fl-ambjent għandna id-direttiva 2002-49 eh, eh, eh, eċi u dispożizzjonijiet tal-Istati membri huma li jridu jagħmlu mapep tal-ħsejjes jagħmlu evalwazzjoni, jagħmlu kejl tal sejjes u jagħmlu mappa u għabbażi ta' din il-mappa mbagħad irridu jagħmlu pjanijiet ta' azzjoni biex jagħmlu ġestjoni tajba ta' l-ambjent, tal sejjes fil-ambjent. U importanti li niftakru illi id-direttiva tħallija fidejn l-istati membri biex jiddeċidu li mumma il-valuri limiti li fuqhom jixtiequ jihdu azzjoni. U d-direttiva tħalli anki fid-dejn l-Istat membru li muma il-miżuri li jridu inkludu f'din il-pjantazzjoni. Issa fuq il-kas speċifiku għonek l-aeroport ta' Charles de Gaulle Rassi, Franza infatti i-preparat mappa tal-ħsejjes għal-raġun u, u batita l-Kummissjoni u publikata fl-2014 fjannar din il-mappa tisodisfa' l-obbligi u l-ħtiġijiet kollha tad-direttiva. Però peress illi Franza għadha ma eh, isotomatit e, pjanta azzjoni li għandha tkun ibbażata fuq din il-mappa, aħna batna eh, ittra e, ta', ta notizja informali lill autoritajiet Franza. U fi frar, Franza informat il-Kommissjoni illi it-tini parti din il-pjantazzjoni teżisti però bħala abbozz u bħalissa eh, għaddejja eh, konsultazzjoni pubblika. E li waħda mill-ħtiġijiet anki tad-direttiva il-Kommissjoni eh, se segwi s-situazzjoni biex tara illi ikunem pjanta azzjoni li li rispetta il direttiva Pero jina xtin nirrepeti, il-Kommissjoni mux ħad kontista tinfluenza il-mizuri illi l-autoritajiet franċiżi jiddeċidu li għandhom jiġu inklużi fil-pjantazzjoni. Mela, fuq il-direttiva tal-ħsejjes, u hemm direttiva oħra eh, eh tal-2032 illi tirrigwarda eh, il-ħsejjes fil ajroporti ta' komunità. E din id-direttiva tobbliga l-Istati membri li kollom approċ bilanċat meta iridu jirsolvu il-ħsejjes f'aeroporti li għandhom ħafna traf traffiku. U dan jfisser fir-realtà illi l-aeroporti fejem problema ta' sejjes li stati membri jistaw jintroduċu eh, limitazzjonijiet ta' operazzjoni. Eh, anki jistaw jiprojbixxu eh, aeroplani li jagħmlu ħafna ħsejjes. U dawn il-proċeduri għal daqstant jipermettu illi kunem beneficju massimu ambientali bl-ektar mod kostituzjonali eh, xiera. l autoritajt franċiżi u koll adottawom dawn il-mizuri ta' mitigazzjoni. Il-Kommissjoni għamlet revizjoni ta' direttiva, hemm direttiva ġdida li torx l-2016 u, u din ħatkun regolament illi s-saħħaħ il-rwol tal-evalwazzjoni tal-effett fuq is-saħħa fuq dak li għandu x'jaqsam mar limitazzjonijiet tal-operattività dan huwa dak li jiena xtaqt ngħid fuq il-ħsejjes u jekk inti tixtieq il-kollega jista' jitkellem fuq il-kwalità tal-arja. Grazzi peress li aħna ma tantx għandna ħin eh, nirreferi lil kollegi għal risposta bil-miktub illi hija eh, ċara, sinċera, u qed illi l-ittra lejn l autoritajt franċizi ma minant l autoritajt franċizi ma waslitx u laqas minn frar ta' ta' 14, anki jekk il-pjantazzjoni suppost ke Luigi Sottomes eh, qabel it-leluq tal-2013. Nistaw, eh, pero bħalissa għaddejn l-ura U nixtieq niftaħ il-diskussjoni għal kollegi, Signora Piteron. Hmm. Għanna bżon nifittxu eh, soluzzjoni sewa għali għadi. Irridu eh, e nżommu f'moħna, però il kondizjoni tekniċi. Għax hemm l-idea ta' sikurezza, eh, sikurta' fil polonia kellna problema simili, kien hemm aeroport viċin tal-ċentru ta' Varsavia u kien hemm ħafna sejjes u jiena kont involuta eh, f'ħafna mill-ħidma u il-problema issa ġiet irsolvuta n-nies li kienu joqogħdu madwar l-aeroport irċevew kumpens u ħad xtraw dar posti differenti u soluzzjoni kienet soddisfaċenti. U pajna soddisfatti anki mis soluzzjoni jena ma nistax eh, naħbi illi dawn il-petizzjonijiet eh, però il-kompetenzi u setat tkun xi tkun eh, il-passi il li jittieħdu il-Kommissjoni tista il-petizjonanti il, il jistaw jitolbu l-Istat Franċiż <clears throat> eh, bħala kumpens għal anki għat-telf ta' valur tal-djar tagħhom għax hekk id-dar tkun viċin eh, ta' aeroport se titlef anki l-valur. Forsi tistgħu tibat applikazzjoni u talba għal kumpens u forsi dina tkun anki Eh, eqsar minn li tistenna 17 sena u jkun mod iktar realistiku biex wieħed isolvi l-problema. U issa, is-sinjura dati, però ma nistax nara. Notamment par Madame Lecomte, euh, Signora kollox diġa tqal mis-sinjura stess mill-persuna għatta mill-petizzjoni. Mil il-sinjura hija eh, impenjata ħafna eh, fuq dawn l-affarijiet eh, li smajna u anki dannu fuq il-saħħa hija ħaġa traġika in nies li joqogħdu hemmhekk verament huma mħasba imħabba l-kwalità tal-ajru imma nafu li dawk in-nies li jgħixu f'dawn l-inħafi mux biss it-nġis li il-kwalità tal-arja, il-problema tal-sejjes sa' 5 km il-bot. Charles de Gaulle, ovvjament, huwa aeroport kbir ħafna, għandek xi miljun punt sitta miljuni ta' persuna bil-quta u anki ħafna komun, ħafna reġjuni. Għalek huwa importanti li aħna kull inizjattiva, speċjalment dik ta' Sinjura Lukont, nejnuha biex ikonna wkoll kwalità aħjar tal-arja jina nfima l-inizjattiva l-petizjoni ta' Sinjura Lukont għax il-ħsejjes jamlu koll dannu fuq is-saħħa problema ta' saħħa pubblika. Skont studju riċenti, iktar minn 44% ta' nis li joqogħdu fl-inħawit ta' rwasi jew orli jixtiequ li bidlu il-post fejn joqogħdu imħabba il-ħsejjes tal-ajruplani. il ħsejjes tal ajruplani Għalhekk il-Kummissjoni tittara tiżgura li r-regoli l liġiet Ewropej huma rispettati. Mhux biss responsabilità li għandhom imma obbligu issa li jiżguraw dan. Grazzi. Grazzi. Peress li aħna ma tantx għandna ħin u u l-issin jura l-kont eh, il- Il-petizjonanti diġa tkelmet għal ħafna ħin, nistaw nalqu fuq dan il-punt u dak li smajt minnant il-Kommissjoni huwa sempliċi. Il-petizjoni rridu nżommuha miftuħa sakemm l-awtoritajiet Franċiżi jibatu il-risposta għal Kommissjoni Ewropea. Dawn wedu li dan se jagħmluh sa' Deċembru sa' 2013 u l-Kommissjoni għadha ma irċeviċ dan tal-anqas safrar issa għedin diġa f'Novembru u ilu kważi sena. <clears throat> Issa niproponi allura illi petizjoni zommu miftuħa u illi malli kommissjoni eh, eh, tirċevi il-pjan ta' azzjoni minnant l-autoritajiet franċiżi aħna jinteressana jkonna kopja u anki aħna nistaw nibatu forsi ittra l-autoritajiet franċiżi biex jikonsidraw anki livell ta' tniġis madwar il-aeroport. Tajepek eh, jina ninterpreta silenzju ta'kom bħala approvazzjoni. Grazie. Xaqt biss inejt għax kienem saqsini Eh, minn ekk namel xi iktar eh, miżuri. Iva, Franza jiena u kol qed ressa il-ment. Intu ma tistawx eh, ma tistawx temnu li ma nistawx nejxu b'dawn il-kondizjonijiet. Jena issa għandi ċertu età, allura rrit l-affarijiet jimxu. Issa rridu nalqu, sinjura. Grazzi, sinjura. Ħankomplu bix-xogħol tagħna u nisperaw li insibu soluzzjoni. Kulħadd flimkien il-Kommissjoni, l autoritajt Franċiżi. Grazzi ħafna. And we move on to the... Ma nista għal punt li jmiss fuq l-agenda, ċoħe il-petizjoni 1707 eh, minnaħa ta' Sabin Kurjo McNeil li qed titlob l-abolizzjoni tal-adozzjoni mingħajr kunsens tal-ġenituri u petizjoni anki numru 2468 tal-2013 minn Roy Fox fuq il-prassi tal-adozzjonijiet forzati fl-Renju Unit. E, Il-petizjonanti huma preżenti hawnhekk fil-awla tajjeb nilqakom mela nati il-mikrofonu e, direttament lilkom. Aħna rċevejna ittra minant il-Ministru fl-Ulju tal-2014 din il-etra Eh, ġiet imqasma. Aħna għadna kif irċevejnija. Eh, u nati il-mikrofonu lilkom l sinjura Sabin Kurjo Maknil. Yeah, okay. Good afternoon. My name is Sabine. Eh, Il-warrof snar tajab. Jena Sabin Ġermaniza u Kurjo Slavika u anke jek jiena kont miżewġa ma' eh, Skoċċis jiena żammejt il nazjonalità Ġermaniza. Jiena qiegħed hawnhekk fisem l-Assoċjazzjoni Mackenzie Friends huma dawn huma konsulenti legali li jgħinu il-vittmi tal-rati familjari fuq livelli kollha. Aħna b'mod partikolari naħdmu fl-interess tal-pubbliku, mod ġenerali, aħna ma nitħlux f'każijiet individuali u laqas ta' kustodja, imma aħna e sottomettejna studju illi aħna id-deskrivejna bħala il-modelli sistemiċi ta' eh, ħtif ta' tfal fil Unit lil eh, komitat U minn dak iż-żmien eh, seħħew ħafna affarijiet, speċjalment fil-konferenza internazzjonali fi Praga. Il-komitat kien fih 30 vittma ġenituri li til-futfal u kellhom speranzi oljin u sottomissjoni ma kienieċ biss rapport imma kien anki dossier ta' evidenza online li kienet ta' 12 paġna. U mbagħad ġejna mħeġġa biex natu e, iġibu firem. U jiena ġibċi erba petizzjonijiet fl-imkien b'total ta' 8000 firma. Il-membri e, tal-komitat e, wedu missjoni fact-finding u għatem ħafna ġenituri li qed jistennew sitt minuti ta' passjoni ġew eh, reġistrati minn eh, televizjoni u kienem eh, etra minn il-Kommissjoni għalunna illi ma nistawx intervjenu u anki il-Komitat tal-Peti għalunna illi ma jistawx jamlu follow-up. Pero fl-istess ħin kelli nitkellem ma' ġenituri ta' Portugizi illi tilfu ħames titfal u ġew arrestati mill-pulizija tal-li kienu membri tal-grupp ta' kampanja tal-adozzjoni forzata. Esa it-tfal tagħhom jarawhom kull eh, xarej u jitrattawhom bħal kriminali. Iż-żewġ it-tfal iżgħar suppost huma adottati. F'April xar wara l-Kumitat il-konsulat eh, eh, anki tal-konslu tal-Lincolnshire suppost eh, għom illi it-tfassi għom għal-ġenituri, pero għadu maġiex. U sarattant il-missir tilef zewċ impigi għax eh, kienem eh, il-ħaddima eh, il soċjali li intervjenu. Il eh, kienem persuna fil-gallerija u koll u xtaqt jara li t-tfal tijaw ġi kastigat eh, bil-fat li kien fi Brussel u ma setax jara l-tifel tijaw u kien hemm tentativ ta' suicidju. Dan mhux l-uniku wieħed f'dik iż-żona tal-Wales li hija Carmarthenshire. <clears throat> Il-ħabib tiegħi Mackenzie illi ġimijaj fi Brussel eh, eh, eh, kien kellu evidenza ta' żewġ suicidju oħrajn kienem mozzjoni eh, minnaħa tal-MEP illi il-soġġetti Ingliżi jiġu kastigati tal-li jiġu fi Brussell. U huwa propona illi jina nifoka fuq tħassib tal-komunità internazjonali. Il-fat illi eh, it-tfal baranin jiġu adottati f'suġġetti eh, Eh, fir-Renju Unit eh, u jkollhom espożizzjoni għal lingwa kultura differenti u da ġi eh, misħuq fil-konferenza ta' Praga illi bdiet bi Sinjura Slovakka illi kienet involuta f'kas fejn żewġ titfal ġew ritornati ftit qabel l-adozzjoni mingħajr il-kunsens tal-ġenituri Eh, wara eh, sem 920 eh, <laughs> ġurnata. Iktar minn mit familja marret fl-Irlanda u forsi il-pubbliku sema bit-tifel għaxja King il-tifel zaħir li għandu kanser u il-ġenituri tijaw poġġawon fil-ħabs. Għal ta' unek għanna problema kbira il-Renjunit ifittex l-ommijiet eh, eh, eh, illi kollom it-tfal tagħhom barra mill-Ingilterra u nis li jiġu fir-Renju Unit mhumiex sikuri li jkollhom it-tfal meta kollom it-tfal tagħhom fil-Renjunit. Unit. U fl-2012 l-assoċjazzjoni li hija li firmatarja tal-konvenzjoni tat tfal jek intkom ġejtu Londra, intkom eh, eh, eh, ġejtu ħattu tube u kienem miktub mind the gap. U din hija verament il-gap bejn ir-realtà u l-liġi. Il-liġi u dak li huwa u daw l prassi hemm gap kbira ħafna. U nittama verament li l-Kummissjoni se tieħu nota għax jiena għandi l-impressjoni li m'għandhomx biżejjed kuntat mal-vittmi. U għalhekk jiena kontenta illi il-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-anqas tisma minant il-vitmi. Eh, wara nati il-mikrofonu l-Kommissjoni. Saw Natalie Stockwell. Grazzi, President. Jiena nishtiq nirringrazzja eh, l-Signora Curio McNeil eh, tal-prezentazzjoni tagħha. B'ħafna dettalji, Iva, dawn deġa diskutenjom fil-laqa tal-Komitat tal-Petizzjonijiet f'Marzu u qiegħed ħassib għalina il-politika kollha li rigwardaw it-tfal għandhom jittieħdu bi prinċipju eh, ċoħe l-interess ta' tfal. U jina minix se nirrepeti dak li diġa intqal mill-kollegi f'Marzu meta kien hemm il-laqa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u fl-emails illi kellkom mal-kollegi tagħna fuq il-kwistjon fuq dawn il-kwistjonijiet. U minix se nespandi laqas fuq il-risposta uffiċjali eh, illi ma, ma, ma rċevajtux idkom fil-Komitat tal-Petizzjonijiet. Eh, għaliex, anke għalija tkun ħaġa frustranti. Però nixtieq ngħid illi meta wieħed is il-gravità tal-kwistjoni, eh, aħna kontattajna l autoritajiet Britanniċi u anki l-Komitat tal-Petizzjonijiet, l autoritajiet tal-Renju Unit u qed nirreferi għall-ittra illi il-presidenza eh, distribuit illum għalunna illi f'kurkas l-interessi ta' tfal huwa l-iktar fattur importanti. Tfal għandhom joqogħdu mal ġenituri tagħhom fejn hu possibbli u l-familji għandu jkollhom eh, appoċ biex dan ikun possibbli. Jiena nifhem illi eh, dana ma ġarax fl-esperjenza tiegħek, imma dak li nixtieq nofri u data diġà fissata, nixtieq nofri laqa biex dawn niddiskutuhom fid-dettal il-kollegi responsabli għad-dritti ta' tfal se jkunu prezenti f'din il-laqa biex niddiskutu dawn il-kwistjonijiet, anki meta eh, isu anki il-guidelines li se jkunem fil-sistemi ta' protezzjoni ta' tfal, sa' najtum bat iktar tard. U f'din il-laqa aħna stidinna anki il-kollegi responsabli għal Brussels 2A u tista tiżgura li b'din il-laqa aħna nkunu nistaw nesploraw it-toroq kollha possibbli u niddiskutuhom fil-fond. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela niftaħ id-dibattitu għal-kollegi għandi li sinjura Sakorafa. Dawn eh, l-affarijiet li regwardaw it-tfal tkun ħaġa xerqa inħarsu lejn il-prinċipi illi applikaw globalment. U għed minn dawn u għalli mem lebda rabta bejn e, tfal u l-ġenituri tagħhom u naħseb li kulħadd hawnhekk prezenti li huwa ġenitur jaqbel. U rridu nsibu anki soluzzjonijiet l-ewwel biex nagħtu assistenza f'dawn il-każijiet. Kull sforz star biex din star biex din ir-relazzjoni tinżamm anki meta il-ġenituri ikunu qegħdin il-ħabs. U anki meta il-komplament tal-familja mhuwiex responsabbli u inkella eh, eh, għandu tort u irridu nagħtu dejjem gwida biex l-interessi ta' tfal eh, dejjem ikunu protetti. Dan huwa wkoll dan jiġri wkoll fil-loqsma kollha fejn l-interessi ta' tfal huma involuti. Irridu nizguraw, specialment fil kumitat tagħna tal-petizzjonijiet, illi nħarsu lejn l-istampa l-iktar wiesa possibli u mux niprovaw aħna uh, nifukaw fuq id-dimensjoni esklusivament legali. U din rridu nikonsideraw fl-iktar sens wiesa possibli. U nizguraw illi ikolna ideja ċara tal-ġurisdizzjonijiet differenti li applikaw fuq dak li għandu xaqsam mal-familja u drittijiet tat-tfal. Għaxem strumenti disponibli illi għanna aċċess għalihom fil-Kumitat Petizzjonijiet u nistaw napplikaw liġijiet u nistaw nitolbu li jieġu adottati liġijiet ġodda u u anki bħala risposta tal-Kommissjoni bħala l-aħħar paragrafu qabel il-konklużjonijiet hawnhekk eh, titkellem fuq il-pini. Eh, eh, fuq il-ġenituri fejn eh, ħafna drabi l-adozzjoni stil minar konsens tagħhom. ħafna drabi bil-migranti hemm problema ekonomika jista li ma jkollhomx flus biex jibdew proċediment legali fil-qorti ta' dritti tal bidem Per eżempju, u nittama, Signora Presidenti, li jena nkun nista nitlob il-Kommissjoni u issa għanna komissjon, għanna petizjoni oħrajn illi ġejjes minna sidjur Jonopoulos. U jina qed naqra l-kommissjoni li hija fuq kwestjoni li hija simili ħafna. Kemm risposta anki minn Ministru tal-Ġustizzja f'Ċipru. Jiena naf li hija ħaġa diffiċli eh, meta l-Unjoni Ewropea ma tkunx tista' tintervjeni fejn eh, ikun hemm pajjiż li mhux kopert bi regolamenti u direttivi. Però meta wieħed is l-ansja tal-ġenituri Iridun napplikaw propju il-prinċipju tal laħjar dritt ta' tfal u il-ġenituri. U f'kull każ irridu nifukaw dejjem fuq it-tfal u fuq relazzjoni mal-ġenituri. is surjanopolas mhux eh, u aktar l-isfel fl-aġenda ma eh, imma nidiskutu l-kwestjoni tiegħu aktar tard. Issa nisimgħu minn signora Kirtun Darling. Grazzi, President. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid. Illi aħna għanna niftakru d-deċizjoni li saret dal-ħodu l ewwel ħaġa fuq l-idea li l-petizjoniet li rigwardaw għat-tfal għandhom ikollhom priorità, għandhom ikollhom il-fast track lejn il kumitat U din hija ħaġa importanti ħafna bħala deċiżjoni. U nixtieq anki naraf biex impoġġi dan ġo l-kuntest iktar wiesa fir-Renju Unit. Il-tħassib pubbliku fir-Renju Unit eh, fuq il-abus eh, lejn it-tfal storiku u fil- l-istituzzjonijiet, eh, fl-istituti ta' tfal, eh, illi hemm bżonn ta' iktar intervenzjoni urġenti fir Unit. U din hija responsabilità tal-Gvern ta' renju Unit. Eh, dan huwa suġġett li għalna ħafna. U rridu aħna naċċettaw għal responsabilità li jekk hemm evidenza, problemi, assoċjati ma' adozzjoni ta' tfal dawn iridu noħduhom bis-serjetà u id-drittijiet ta' tfal e, jitolbu illi id-drittijiet ta' tfal huma l-iktar importanti f'kwalunkwe teħid ta' deċiżjoni. Jiena kont kontenta illi l-gvern er tar-Renju Unit irrisponda għal tħassib tal-Komitat u ta' perspettiva legali ta' situazzjoni fir-Renju Unit. Però jiena naħseb illi il-numru, l-kwantità tal-petizzjonijiet huwa sinjal illi hemm xi ħaġa li tħassibna li bħalissa edha teżisti. U din rridu npoġġuha fl-istampa aktar wiesa, mhux biss fir-Renju Unit imma anki il-post tagħha fil-qafas Ewropew fil-adozzjoni ta' tfal u l-kura ta' tfal. U il-punti tal-Kommissjoni illi dinajja propju kompetenza nazjonali u veru da, però għandu ikunem eh, investigazzjoni iktar dettaljata ta' dak li qed jiġri fir-Renju Unit. U hija ħaġa tajba eh, eh, minnaħa tal-Kummissjoni tipproponi laqa Um, ma dawk il-persuni konċernati. Din hija ħaġa verament tajba ħafna. Uridu verament li trattawa di b'delikatezza. U naħseb illi hemm bżonn ikun hemm eh, risposta dettaljata mill-Gvern tar-Renju Unit fuq dak li għandu x'jasam xi minn dawn il-każijiet. U bekk eh, ifisser illi inkunu nistgħu nindaħlu anki f'ċerti investigazzjonijiet fuq il-protezzjoni ta' tfal fir-Renju Unit u anki il-dimensjoni tal-konvenzjoni fuq dritti ta' tfal. Eh, u dan għarru l-punt. Tini punt se naġġel, signora President, li jien naħseb illi hemm ċar u ċar illi hemm responsabilità tal-Unjoni Ewropea meta niġu għal każijiet transkonfinali. U attualment m'hemm l-ebda mekanizmu fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex titratta l-implikazzjonijiet tal-adozzjoni, eccetera. Għal daqstant, jiena għandi rakkomandazzjoni oħra, ċoe illi infittxu l-opinjoni legali tal-Komitat tal-Affarijiet Legali fuq il-bżonn potenzjali li nirsolvu dawn is situazzjonijiet ta' protezzjoni ta' tfal u adozzjoni transkonfinali. U naħseb illi e, dana għandu jkun dana għandu jitħol anki fil revizjoni li għadeja bħalissa tal brazil 2 Eh, eh, u nirrispettaw naturalment l-opinjoni legali li toħroġ minna. Signora Weber, grazzi President, jina irrit najt li dinja l-ewwel darba li qed nisma ħaġa bħal di fir-Renju Unit fl-2014 meta naħseb, jien naħseb fuq dawn l-adozzjonijiet, jiena kollha <laughs> naħseb fuq l-Arġentina, fil-Ċile, Pinochet Eh, fejn hemm eluf ta' tfal li ġew adottati eh, bil-fors eh, wara li spar ebu l-ġenituri tagħhom. Imma fil-fatt, iva, anki jekk ħaġa delikata ħafna għar-Renju Unit, membru tal-Unjoni Ewropea fil-2014, jiena naħseb li hemm bżonn nagħmlu investigazzjoni bisħieħ biex nara nirsolvu l-situazzjoni b'attenzjoni u mod ċira. Jiena u koll għandi problema personali illi dejjem kelli bl-idea tal-ewwel interess l-ikbar interess ta' tfal. Ħaġa li hija soġġettiva ħafna u tiddependi minn min qed jiddeċiedi eh, li huma l-aħjar interessi ta' tfal. Forsi eh, hemm ah, kriterju iktar huwa li ma jipperikolax l-interessi eh, diretti ta' tfal, però għandi żewġ mistoqsijiet konkreti ħafna għax nixtieq inkun naf u nifhem aħjar. Meta aħna nitkellmu fuq l-adozzjonijiet, qed nirreferu hawnhekk għall-adozzjoni klassika jew qed nitkellmu fuq it-tfal ġo foster care eh, eh, li huma eh, taħt il-kura ta' ċerti persuni għal periodu limitat. Din hija l-ewwel mistoqsija. Umbagħad it-tieni e, e, mistoqsija, l-adozzjoni mhux il-foster care, l-adozzjoni ma tirrikjedix deċiżjoni, sentenza minn orti u anki il-kunsens tal-ġenituri? Grazie ħafna. Without the consent, but... Għonek qed nitkellmu dwar adozzjoni mingħajr il-konsens tal-ġenituri, imma dan il-punt 14 fuq dokumenti tagħkom tistgħu issibu ħafna tarif utli u ġala darba tjafa sil ħin nishtiq naddi il mikrofonu direttament lil Jana Tuma. Nik joġbok. Wow. Uh, thank you. Uh, Grazie, President. Fil-fat naqbel bisħiħ ma' l-kellima li tkellmet qabli u naħseb li f'dan il-kas hemm ħafna mistoqsijiet li għandhom jiġu mwieġba fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jiena eh, kuntatjajt il-Kunsill f'Londra u iltaqa' ma' tlet każijiet sa ħames każijiet ta' din it-tif u skontu tlieta minn ħamsa minn dan il-tneħħijiet ta' tfal mill il-kustodja tal-ġenituri huma ġustifikati imma mhux il-ħamsa kollha. U din tħassibna x'hemm numru ta' każijiet li laqas biss jiġu rapportati lill-Kunsill lill kunsulat l-Estonja anki viżavi ċittadini Russi li kollhom il-permess li jgħixu fl-Estonja. U għalhekk il-familji Estonija taħabtu ċomma problemi anke fir-rigward ħaddima soċjali fin-Norveġġja, fil-Finlandja. L-Estonja għandha popolazzjoni żgħira u porzjon żgħir ta' residenti jgħixu f'stati membri oħrajn, ma dana kollu nistgħu nirrapportaw minn tan astużana kazijiet każijiet komplikati kull sena. U għalhekk nassumu li dawn il- ċifri huma ferm u għal pajjiżi li huma ikbar minn tagħna. Għalhekk hemm ħtieġa li m'hemmx bizzejiet informazzjoni ta' x'qed jiġri eżattament fl-Unjoni Ewropea għal dawk li jitnaħħom il-kustodja tal-ġenituri tagħhom, dawk it-tfal li jitnaħħom il-kustodja, ma nafux xinu l-problemi li jaffaċċaw dawk l-Ewropej li jgawdu mill-libertà tal-moviment. Huwa dritt tagħhom imma mhux biżejjed irridu naraw li il-Kumitat Peti wessal forsi xi riċerka speċjali biex insibu tarf din il-problema. Għandna opportunità biex dan ix-xogħol nagħmluh. Issa rridu naraw li nħarsu l-drittijiet bażiċi taċ-ċittadini tagħna jekk il-prinċipji tagħna jkunu qegħdin hemm imma ma jkunux msejsa fuq prinċipji validi u ma jkunux jistgħu jitwet u dan ma jkunx tajjeb u dan għalhekk jeddet il-diversità tal-Unjoni u l-ħtieġa ta' integrazzjoni u hemm bżonn għalhekk regoli komuni fuq il-livell Ewropew biex nevitaw li dan it-tip taħtif u teddida ġenituri. Meta il-Kummissjoni twieġeb li ma nistgħu nagħmlu xejn, diffiċli tniżela. Mhux approċċ kostruttiv dan. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa is-Sinjura Zdanoka jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Grazzi. Nirringrazzja l-kellima, kollegi li qed jappoġġaw din il-petizzjoni. Ta' bilħaq semmejna l-Sinjura McNeil li tatna taqsira ta' x'inhu jiġri fil-kostituenza tagħhom u tatna sors imprezzabbli ta' informazzjoni iżda li huwa sinifikanti hawnhekk huwa l-kapitlu tlieta li jgħid li r-Renju Unit huwa isu stat membru uniku minn 28 stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Aħna adottajna riżoluzzjoni fit-19 ta' Marzu għal ċittadini oħrajn bħal per eżempju Bryce u oħrajn każijiet li ġbajna nisimgħu fuqhom imma għadhom miftuħin u għadhom pendenti. U din evidenza tal-fatt li sfortunatament l-affarijiet qed jiżgarraw ferm meta nippruvaw ninkuttatjaw l-awtoritajiet tar-Renju Unit fir-rigward dawn il-petizzjonijiet. Kull manna huwa din litra mill-awtoritajiet tar-Renju Unit tal-10 ta' Ottubru l-2014 fil-files tagħna li tipprova twieġeb biss il-presidenza ta' Sinjura Mazzoni li kienet il-president tal-Kumitat Peti qabel u Kienet batitilhom itra fl-Ulju tal-2013 dak iż-żmien u talbet għal tweġiba. Hemmhekk kien hemm kwistjoni ta' nuqqas ta' rispett tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat Peti. U hawnhekk naħseb li huwa l-każ ġala darba il għanna din litra Mhix kwistjoni ta' rispett imma hija żball forsi amministrativ minn naħa tagħna, ma li huwa essenzjali huwa li f'din it-tweġiba memx tweġiba fuq is-sugu tal-problema, kull mem ħafna problemi li jissemmaw li jisu l-qorti ma tistax tiddivulga informazzjoni l-istituzzjoni Ewropej fuq allegazzjonijiet biss. U għalhekk għatem bżonn permess tal-qorti u anki din il-kwistjoni li hija unika r-Renjonit li saħan sitra hija teddida lil petizzjonanti li jiġu kastigati meta jresqu każijiet bħal dawn qudiem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Issa naraw il-kas tal-Kunsil tal-Lincolnshire hux l-istess. Nek smajna rappresentanti tal-Kommissjoni li misser toqgħod tirrepeti referenza għall-artikolu 51 li nisimgħu darba wara l-oħra ikonna diskors mill-Kummissjoni fejn nitresqu punti ta' tkazbir tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Imma kuntenti li smajna t-weġibit tas Sur Timmermans fejn qal illi ħajkun lest jiltaqa mal-President tagħna tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex jare kemx problemi bl-artikolu 51 paragrafu 1 u għalek nittama president li Iva tpoġġi madwar il-mejda ma' Sur Timmermans u naraw kif nistaw nsibu tarf din il-kontradizzjoni jew dawn ir-restrizzjonijiet. Però l-opinjoni tiegħi hija din. Jekk ikonna każijiet bħal dawn u ħafna minnhom huma bħal dawn li semmiet il-petizzjonanta, fejn ċittadini uh, tal-Unjoni Ewropea ikun qed jgħixu fir-Renju Unit kull memm huwa projbizzjoni tal-libertà tal-moviment li qed iseħħ hawnhekk dan huwa dritt stipulat fit-trattat. Ġifieri hija xi ħaġa tal-livell tal-Unjoni Ewropea u hija kompetenza tagħna. Grazzi. Grazzi l-aħħar kelliema hija huwa Sur Peter Jar fuq il-lista tiegħi u ntemm il-lista biex nibqgħu mixjin bl-aġenda tagħna. Iva, grazzi President. Naħseb li meta tajt widen il-kollegi, kulħadd t jgħid l-istess ħaġa fl-opinjoni tiegħi u hemm kunsens kbir u bażi komuni bejnietna, hemm gar sħiħ bejnietna maħnis sodisfatti kif qed jimxu l-affarijiet u din mhux l-ewwel darba li kellna petizzjoni ta' dan it-tip. Hawnhekk fil-Kumitat Peti. Huwa ċar illi fejn ikun hemm drittijiet tal-bniedem li jiġu mkasbra tipprova ssib fis sitwazzjoni u xi kultant qatt ma jirnexxielek tasal li tolqot il-musmar fuq rasu għalhekk hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tagħmel xogħla sew u naraw x'inhu ta' kompetenza tagħna. Aħna kuntenti li l-affarijiet huma kif huma fil-livell ta' Affas istituzzjonali imma l-Kummissjoni trid tara jekk hux kollox qed jimxi tajjeb. President għalhekk jien nixtieq nara fejn nistgħu ninalizzaw iktar fid-dettall dan is-suġġett u l-fatt forsi li norganizzaw pereżempju smieħ biex bekk naraw fejn insabu, x'jista' jsir u x'għandna nagħmlu. Ma nafx minix qed ngħid li jiena mitħla ta' dawn l-affarijiet tekniċi ta' dan il-qasam speċifiku ta' din il-petizzjoni iżda Hemm min jgħid li l-politika tibda billi nagħtu ħarsa ċara lid-dinja reali u naħseb li ekkat qed nagħmlu jekk maħniex kuntenti bl-andament tal-affarijiet irridu nibdluhom. U kif namlu dan? Naħseb bismieħ fl-imkien ma l-esperti fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali, per eżempju, naħseb li nistaw nużaw l-erf tagħhom u naraw dan l-affarijiet komplikati nsibu xtarfom. Irridu nisimgħu iż-żewġ naħat tal-qampina, nistax nisimgħu qampina waħda. L-istati membri ħajpruvaw jiddefendu r-roqa tagħhom. Però aħna rridu nirrikonoxxu l-affarijiet kif inhumhom kif huma. Il-protezzjoni ta' tfal mhix kwistjoni tar-Renju Unit, kien hemm ħafna petizzjonijiet mill-Ġermanja, mid-Danimarka pereżempju. U iktar ma tmur rib lejn x'inhi il-problema mill-ewwel jina l-ulak il-bibin fuċċek u ma l-Kommissjoni tajt li ma tista' tagħmel xej u l-Istati membri jalqu l-bibin tagħhom u jgħidu li ma jistgħux jagħtu ktar informazzjoni. Dan huwa suġġett li tkellimna bosta drabi fuq u fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet hija xi ħaġa li għandna nindirizzaw immedjatament imma naħseb li rridu narawx l-affarijiet li nagħmlu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u waslu riżorsi fejn hu meħtieġ verament jisobini fejn il-petizzjonijiet jiġu hawnhekk jittamaw li din hija l-istituzzjoni li tajjeb għandhom jirrikorru leha nisimgħu il-għawċ li għaddejjin minnu u mbagħad minn naħa tagħna nippruvaw intuhom faraċ imma mantuhom soluzzjoni. President, Iva, din hija waħda mill-kwistjonijiet l-iktar diffiċli li rridu nindirizzaw il-kol flimkien qed nitkellmu dwar it-tfal tagħna, il-futur tagħhom, il-dbatija tal-bnedmin. Forse waħda mill-iktar affarijiet diffiċli qed indirizzaw f'dan il-kumitat. L-affarijiet irridu jsiru bir-reqqa u rridu nagħmlu l-affarijiet moħbiret imma bil-qalb, nagħmluhom bil-qalb verament dawn l-affarijiet. Issa rridu ngħaddu fuq il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna għandna l-petizzjonanti magħna is-Sinjura Ojġin eh, Lujkjanenko Sojfertis. Edawn, Kuntenta li dawn għanna Sinjura Boguslova Glazewska prezenti, Sinjura Asta Ignatavice prezenti wkoll fisem oħtok. U ħajkonna stqarrija wkoll filmat. Issa niftaħ il-mikrofonu l-ewwel lis-sur Lukjanenko Sofjertis, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Jiena verament grat għal membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-ittettuni din l-opportunità nitkellem miegħek. Jiena nu Russu, jiena għandi oriġni ġudajka, ludi u anke eh, jiena residenti fl-Olanda. Għandi problema mal-awtoritajiet tar-Renju Unit fejn hemm diskriminazzjoni u hemm ordni kontrija li tgħid li għandi Proibizzjoni li nivvjaġġa lejn Brussell wara li żort b'dan il-pajjiż il-Belġu fl-11 ta' Novembru u hemm każ kontrija. Jista' jkun hemm anki mod kif jiġi divulgat isem it-tifel tiegħu. U għalhekk ma nriġux inkorriġixxu l-espressjonijiet tiegħi ta' u liedi stess, ta' ibni stess. U nara nitkellem fuq il-ħin li zammuħ taħt il-foster care. Tkelli eh, mal-avukat, jiena l-unika ġenitur, imma nishtiq najt li din jatwissija serja ħafna. Jekk laqqas biss insemmi ismi fil-kunsill jistaw jaħtfuli l-libni. L-isem tal-Kunsil ta' fuħsow, jgħet fuq dokumenti ta'kom. MP John Henning eh, ressaq mozzjoni fil-Kunsil dwar din l-injunction. Dwar din l-injunction l-ordni tal-qorti id-datata 16 ta' ottubru u jiena fl-opinjoni tiegħi l-imħallef ġi id-direzzjonat minnaħa tal-autoritajiet jekk jista' xi wassal din l-ordni, ġifier l-affarijiet kienu diġà fatta qabel ma biss twaslu u mhux qed nitkellmu dwar l-interess l-aqwa l-interess ta' tfal. Ma nistax insemmi l mu dal-Konsill għax nibża għad-destin ta' ibni. Ħafna mijiet ta' nies imutu f'Kent. Din hija gang Jiena nibza għal ibni niskuża ruħi ma nistax insemmi li mu il-kunsil imma l-affarijiet huma verament serji. Jekk ibni jiġi Laqqas emissulu bis xara minn ġismu jiena narraf nafkom bħala komitat tal-petizzjonijiet, ma kif jista' jkun missier ma jistax jesprimi ruħu fuq ibnu stess. Ibni intbat il-foster care Minkejja li kien student tajjeb ta' skola privata għal disa snin seba' xhur u għal grazzja tal-la meta għatfuħ ma weġġawx imma kien hemm arrest li ma ġiex diffikat għalfejn ma ġiex arrestat ibni għalfej minn eh, min dawn l-akkużi ma ma ġiex qatt mixli l-qorti għalfejn hemm dan il-nuqqas ta' ċarezza. Ibni ra l-social worker għal 30 minuta f'dawn l-aħħar ġemat u ġala darba li huwa membru ta' sinagoga, aħna membri reliġjużi ta' dan ta' din is-sinagoga, kif ma nistgħux nitkellmu? Kif laqas biss nistgħu nitkellmu bil-lingwa tagħna, r-Russu? Ibni huwa bilingwi Però qed jgħidu li jiena qed inġiel lil Libnin jitkellem bir-Russu. Kif jista' jkun jekk hum il-ħin kollu noqgħod inġelu jagħmel l-affarijiet. Fuq il-każ ta' diskriminazzjoni, raġuni għala rid jinżamm fil kellu jinżamm fil eh, foster care għaliex jien kellimtu bir-Russu warejat biex li wieħed jitkellem ma' ibnu bir-Russu Ekket qed jgħidu l-Kunsill li ma nistax insemmi minnu l-emu. Tintervjeni l-President, għanna ħafna punti fuq dan il-punt jekk jogħġbok ikkonkludi malajr jekk jogħġbok. Nixtieq ngħidlek x'qed jiġri fil-każ tiegħi. Mhix kwistjoni ta' protezzjoni ta' tfal, mhix fl-interess ta' tfal li jiġi trattatek, din hija diskriminazzjoni ċara u tonda. U għalhekk nistolbokom ġentilment jekk tistaw xtejnuni xaħġa. ħaġa għaliex jiena qed nindirizza gang hawnhekk u nistantikom evidenza ta' din l-ordni tal-qorti bla data jew kella data arretrata li ġiet iddettata minn qabel l-imħallef. Qed jgħidu li arrestawni fl-ajruport ta' Gatwick. Forsi mhux interessati, niskuża ruħi kent neħdilkom ħil-ħin tagħkom, imma ma jistax ikun li ġenitur jibża li jieħdulu t-tifel tijaw jarrestawh sempliċement għax eh, każijiet bħal dawn dawn huma affarijiet li forsi petizzjonijiet oħrajn eh, qed tisemmu untu ma tagħmlu xejn, forsi tistgħu tħarsu iktar b'sebajnejn fuq dan l-affarijiet, grazzi għalħin ħin tagħkom. Grazzi stqarrija importanti, tajt il-President, nixtiequ li kanna l-ħin kollu tad-dinja biex niddiskutu l-affarijiet miegħek, nifmu d-batija tiegħek u d-batija ta' ibnek hemm każijiet simili mhux identiċi eżattament għal tiegħek u jkollok l-opportunità li tisma' wkoll lill-oħrajn. Meta mbagħad nippruvaw nastu għal konklużjoni fuq dan il-punt li qajjem tinti. Klimni li minn mikrofon l-interpretu ma jistax jisma. Listen, you are not, you do not speak into the micro and I don't know. Tintervjeni President, mhux qed titkellem bil-mikrofonu, jerġa' jitkellem il-petizzjonant. Ma nafx min qed jippersegwita lill ibni Alla ħares emissulu mqar xara waħda minn ġismu. Nifmek, nifmek li batejtu għalek eh, titmasħan fuq dan is-suġġett nifmuk. Issa naddu għal punt li jmiss, il-petizjonanta li jmiss hija Sinjura Glazewska, nistnaddilek il-mikrofonu, jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi, Sinjura President, Sinjuri. Qed nirrikorri li għalikom għal għajnuna għal u li m'għandhomx difiza, li huma m'għandhomx ħarsin. Jiena bħala residenta tal-Unjoni Ewropea qed ninfakkarkom illi ġenitur ġi arrestat fir-Renju Unit wara li indirizza entità tal-Unjoni Ewropea. E dawn għaliex naħseb li din hija kwistjoni li għandha tiġi diskussa. M'għandniex m'għandniex jitfaw sarima maħna, ma nix nitkelmu, luf ta' nis tfal li huma maħtufa mis sistema tar-Renju Unit. li nissilet bruħu ġismi għal-ritorn ta' daw tfal għal sentejn. Is-sistema m'għandax taqsam xejn mal-ġustizzja, hija biss kwistjoni li dak li kun jerbaħ il-każ u jżid in-numru ta' adozzjonijiet ħaddim soċjali, social worker, prova jġelni darbtejn li nifferma karti għal adozzjoni jiena ġiet akkużata li abbużajt sesswalment il-lulidi. Madana kollu meta ġejt intervistata mill-pulizija u lidi qatt ma qalu laqqas biss kelma waħda kontrija li kienet wassala xi ħadd li hemm sustanza wara dawn l-allegazzjonijiet li saru kontrija. Madana kollu jiena qed niffaċċa persegwitazzjoni legali fuq sempliċement affarijiet li qed jallegaw kontrija. Hemm ħafna affarijiet li jintefaw hemm kontrik u mbagħad ma jkun hemm l-ebda evidenza memuża magħhom. Qatt ma ġejt imwessija, qatt ma ġejt laqqas biss notifikata li uliedi ġew maħtufa. Ġejt informata ftit jiem wara. Missier uliedi ġi rikattat u biex jaqbel li jati l-uliedi f'kustodja ta' foster care. U li di ma ġewx accettati ma ntantawx nazzjonalità ma setawx jitkellmu la l ommum u laqqas il-missierhom. Jiena tlabt li uliedi jkunu jistgħu iżuru l-Knisja Pollakka u anki l-iskola Pollakka li toper anki s-sibt. Il-priġunieri għandhom iktar drittijiet minn uliedi, li m'għandhomx ċaħda tal-identità tagħhom ir-rabtiet kulturali, l-affiljazzjoni reliġjuża tagħhom. Imma u li iva. Min mindu ilhom foster care dawn it-tfal jgħixu bil-ġuħ imbenġlin biħwejjeċ maħmuġin Um mqed isir assolutament xejn meta jien nipprova niġbet l-attenzjoni għal dawn l-affarijiet. Is-servizzi soċjali u l-familja li tindokra daw it-tfal bħalissa, foster family, kienu responsabbli għal danni psikoloġiċi terribli billi ġelu tfal jamlu stqarrijiet folot, inkluż anki dwar l-abbuż sesswali li referejt għalih qabel. Ibni huwa emottiv ħafna ħareb mill-iskola għaliex rrit jiġi miegħi rrit ikun miegħi u l-awtoritajiet qed jgħidu li minna ħal oħra li ma jridx iltaqa' miegħi. L-aħħar darba li rajt il-libni għalli illi rrit jerġa' jgħix miegħi ili ma naraħ minn dak iż-żmien l Għaliex? ġi kastigata xqal xi ħaġa li ma missux qal. U ovvju dan, l-istess ġara binti il-ħaddima soċjali qed jipprojbixxu li jkun hemm kuntatt ta' dawn it-tfal mal-ġenituri tagħhom stess. Ili ma nara l-lidi għal seba xhur. Il-qorti min-naħa tagħha ippermettiet lill missier id-dritt li jara lil ulidu iżda servizzi soċjali mhux qed jippermettu li dan iseħħ. Għall-aħħar sena, s-servizzi soċjali għamlu minn kollox biex jimblokkaw l-isforzi tiegħi biex fl-axħar u li di jerġaw lura miegħi fil-Polonja, ġejt insultata u umiljata. B'dan l-aġir. Erba xhur wara u li di ittihduli għaluli li l-ħwejjeġ ta' u li kien kienu jintnu briħa l-qas biss tista' li jiena kont qed nitfa' il-velenu fi kellu lidi. Dawn huma l-akkuż li qed jena. jiena. Il-qorti kienet selettiva ħafna u kienet parzjali ħafna meta kienet qed tindirizza l-evidenza li nġabet qudiem il-qorti u kienet parzjali fis-sens li favorixxiet l-servizzi soċjali. Id-dokumenti indipendenti tiegħi ġew miċħuda. Ġejt miċħuda wkoll l-interpretazzjoni matul il-proċessi legali. Id-dokumenti inklużi dawk mediċi rigward it-tfal tiegħi huma sigrit u m'għandix aċċess għalihom. Naħseb li dak li ġara ġara parzjalment minħabba l-oriġni tagħna. Il-Pollakki ibatu persegwitazzjoni politika u tal-medja b'insulti u stereotipi li nġibu isu xejn mu xejn. Memx fema ta' vera ta' dwar il-kultura, il-tradizzjonijiet u l-wirt Pollak, il-familji Pollakki qed ibatu minn teddidiet, ostilità, aggressjonijiet u diskriminazzjoni kien hemm żieda f'attakki razzisti kontra il-Pollakki u għal raġuni ta' xejn dan qed naraw issa li l-quliet il-familji Pollakki qed jittieħdulhom għal xejn b'xejn ukoll biex tkompletaxxa. Fil-bidu kull ma milt ġbart l-informazzjoni, ħadd ir-ritratti, ħamilt konsultazzjonijiet, għamilt għajt ma' organizzazzjonijiet li setgħu jgħinuni, imissa naf li mhix kwistjoni ta' ġustizzja, naf li din kull mi hija kwistjoni li tħammeċ isem in-nies u tiċħat il-ġenituri id-dritt li kun jistaw jiddefendu li l-om infusom. Jien akkużata minn kollox. Kollox akkużawni parzialment mezzi ta' klim li tpoġġow fħal u lidi. L-uffiċjali pubbliċi m'għandhomx jagħmlu ħsara lill-interessi tal-tfal u l-ġenituri tagħhom, is-sistema mhix qed tiġi kontrollata kif imiss u għalhekk hemm ħafna abbużi. Fil-fatt, mhumiex il-qrati li qed jieħdu d-deċiżjonijiet huma s-servizzi soċjali li qed jieħdu dawn id-deċiżjonijiet u għalhekk nappellalkom li tħarsu lejn din it-traġedja personali tiegħi u tejnu l uliedi li qed jittieħdu minn ġenituri tagħhom u ħafna drabi jisfaw il-tiema. Grazzi, grazzi tal-li kellek il-kuraġġ li taqsam maħna l-ġrajja tiegħek li hija verament tmissenna qalbna. Nixtieq nistieden l sinjura Asta Blikeviċute biex ittina l-istqarrija tagħha. Għet nitkellem fisem oħti Andriana Boskarskina fejn ma kellix id-dokumenti u għalhekk ma stajx niġi u għalhekk qed nagħti prokura lil oħti biex tippreżenti l-petizzjoni 2546/2013 fil-laqa tal-Kumitat Peti. Ibni Letisa Sparkausas twilet fl-2011 ta' jannar 2007 inħataf bla ordni tal-qorti nar 23 ta' settembru 2013 kontra rrida espressiva ta' tfal u ulit it-tfal. Ma kienx hemm interpretu lebda ambulanza xejn meta tlabnija, tlabna lija. Kollox ġi impost bl-Ingliż. Ibni għalli ma nixtieq nibqa' miegħek bħalluni nitlaq ma ma ħallawx. Dawn huma l-affarijiet li qed jaffaċċaw hemm min qed jeddet l-ommijiet u l-liben dan din l-om minħabba li rrid imur l-iskola. L-om rnexxila tara t-tifel il-21 ta' Settembru 2013 ftit ftit għal ftit minuti kien hemm ħafna luf ta' tfal fil-Brand Council li ma kellhomx l-opportunità jaraw l-ommhom u anke ma setawx imorru l-iskola minħabba nuqqas ta' skajja li hemm f'dan ir-raġun. Kien hemm attakki kontra dan it-tifel u l-familja tiegħu li tindok raħu tħobbu. Qed ikun hemm attakk wara l-ieħor fejn om it-tifel u n-nanna tat-tifel ġew attakkati huma 24 oħrajn u ġew manetjati fejn kien hemm akkużi folos kontrihom li suppost irnexxilhom iħebbu għal sitt uffiċjali tal-pulizija muskolużi mhux ħażin. Dan huwa l-ħtif, dawn huma l-aġir li tkun hemm bla ordni tal-qorti fejn l-om kull mamlet ħarset il-lobna milli jieħdu la mill-Litwanja. F'Settembru wara tliet li nħataf it-tifel tiegħi Vitas ittieħed b'ximkien ieħor u laqqas biss kienet taflhom li kien hemm ta' tat-tifel tagħha stess kien hemm l-isem miktub ħażin dwar anki fl-ordni tal-qorti ma kienx taf u anke meta kuntatjat il-qorti tal-maġistrat fil-Litwanja ma qalet xejn. Hemm allegazzjonijiet li t-tifel qed jiġi abbużat mill-missier. Qed jkun hemm allegazzjonijiet li l-om mhix psikjatrikament valida imma il Kif jista' jkun li om responsabbli li tindokra tfal tagħha teddet l-awtoritajiet, imma l-awtoritajiet reġgħu lura t-tifel l-missi fil-kustodja tal-missir anki jekk għandu reati ta' abbużi sessuali, etc. Hemm diżordnijiet u mart sħiħ li qed jiddej minnu t-tifel issa. Qed jama s-saħħa ta' ibni imwera l kollox Is-servizzi soċjali produċew dokumenti foloz lill-awtoritajiet tar-Renju Unit u dawn id-dokumenti ġew imħabbarin mingħajr ebda evidenzja u mingħajr ebda ġudizzji xir u ġusti fil-qrati Litwana. Anki direttur tal-adozzjoni minn Franza sab li l-raġuni wara dan hija biss l-adozzjoni għalhekk qed jinħatfu dawn it-tfal. Minkejja l-protezzjoni li talbet l-om fir-Renju Unit anke l-awtoritajiet Litwanja Litwani ma ġara xejn. L-awtoritajiet Litwani fetħu l-każijiet falsifikati tar-reati għal din il-familja għaliex aħna ħabbarna x'qed jiġri b'dan it-tifel kif qed jiġi abbużat minn missieru Kien hemm rikorsi psikoloġiċi, forensiċi, ix-xhieda ta' tfal, ta' pulizija tal-Litwanja u l-awtoritajiet li juru li ibni għaddej minn martirju sħiħ minħabba missieru. Dan huma affarijiet li huma miktubin fir-records fil-kondotta tal-missier fejn il-missier huwa isu psikopatiku l-amilu ibni ma nexxelux jaddi ħieles mingħajr il- l-attakki ta' missieru, talab lili, talab l-ħattijħor fil-għalxejn biex ikunem għajnuna madan kollu waqa fuq widnejn torox. ħatmu qed jara id-batija reali li għaddej minnu ibni. L-abbus għaddej isu xej bxej mill-missir u jien ma nistana minn xejn mill-Litwanja. Jiena irrit er sikurezza tfal t-tifel tiegħi u kuntentezza fl-aħħar mill-aħħar f'ħajtu. Però il-verità hi li in ħataf ibni minn taħt il-kustodja tiegħi kien hemm sarima ma l-om li nħarġet wara li kien hemm mordni mill-qorti Litwana kontra r-rida tal-ommijiet. l autoritajiet tar-Renju Unit kasbru il-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni diretta bil-lingwi u anke diskriminazzjoni ta' oriġni etnika u nazzjonalità. Kollox ġi projbit mill-artikolu 10 tinterrop il-President. Nifmek li għandek stqarrija twila ħafna ma nitolbok tasal għal-konklużjoni kjożbok. Tajjeb. Kull ma staqnajt u għalli kienem ħafna artikoli li nkisru f'konvenzjonijiet internazzjonali ħafna drittijiet ta' tfal inkisru u kien hemm ġenoċidju kontra l-familja tiegħi ukoll. Nixtieq ngħid ukoll illi ibni inħataf minn familja li tħobbu, li tadru, li tożżu u innetat lil foster care fir-Renju Unit huwa konfermat mill-awtoritajiet tar-Renju Unit u mid-dokumenti tagħhom li issa l-liben ġi ritornat il-missieru li huwa psikopatiku qed jabbuża minnu. Verament jisobin li qed naqtalek il-mikrofonu, dawn huma stqarrijiet li missu l-qalb huma importanti imma rridu mmexxu bl-aġenda tagħna. Issa nagħtu tweġiba min naħa tal-Kummissjoni, nisimgħu minnatkom. Yes, thank you very much. Grazzi ħafna jina għat attentissima għal dawn il-petizzjonijiet. Nirringrazzjakom tal-li għattu tiġu għawnek fi Brussel biex taqsmu maħna dawn esperienzi taqsim ta' qalb. Jina jidispjaċini ħafna mm, dan huwa żmien ta' għajpa likom. Kif diġajet li senjura McNeil, mux se noqot nejdilkom li aħna mandiġ kompetenza u ngħid xi ħaġa li forsi tkun bżonn juża l-petizzjonijiet deċiżjoni ta' servizzi soċjali tista' u għandha tiġi kontestata il-rati il, tar-Renju Unit għalhekk qegħdin hemm ċifiri, jekk deċizjoni ma tkunx waħda tajba għal għal um, tifel jew tifla jew ġenituri ovvjament tista tiġi revokata. Aħna nistgħu ngħinukom biex tirrikorru għal dawn il-qrati. Kif semmejt qabel l-awtoritajiet tar-Renju Unit qalu li skont l-att ta' tfal ġifiri s-sistema ta' protezzjoni tal-Ingliża, l-autorità lokali trid tara li t-tifel jew tifla jkun jista' jerġa' lura fil-familja tiegħu. Jekk dan ma jkunx possibbli, iridu jmorru għal membri oħra tal-istess familja għax importanti li t-tifel jew tifla jkun jista' jgħix ma' xi ħadd li jaf anki mħabba il-problemi li jistgħu jinqalgħu ta' kultura, ta' lingwa, ta' nazzjonalità. Aħna fuq dawn l-affarijiet kollha qegħdin naħdmu mal-awtoritajiet tar-Renju Unit u naħseb li dan il-komitat jista' ukoll forsi jagħmel study visit eh, imur imorru membri ta' dan il-komitat fuq il-post. Nixtieq ukoll ngħid li wara eh, laqa tal-Marzu tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet aħna għamilna studju mal-Fundamental Rights Agency, il-FRA, fl-istati membri Ġifiri hemm ċertu numru ta' inizjattivi biex li proteġu it-tfal anki fuq ġifiri l-kustodja u l-adozzjonijiet. Dawn l-istudji, il riżultati tagħhom se jkunu pubblikati u skont dawn ir-riżultati l-sena dila fil-bidu se noħorġu linji gwida hemm eh, approċ li issa se jkun bazat fuq id-drittijiet li jizgura u koll jkun hemm nkunu nistaw nifmu aħjar id-drittijiet ta' tfal kif dawn jistgħu jiġu wkoll nistgħu ninkoraġġuhom. Ovvjament dejjem hemm l-interess prinċipali tat-tfal l-ewwel. Dan l-aħħar il-Kummissjoni ukoll għandha Eh, fondi fejn eh, immirati biex jiġu mħarġa n-nies għal protezzjoni ta' tfal. Dan l-approċ bazat fuq id-drittijiet huwa importanti anke sulu kanenko ngħidu li it-tfal għandhom jiġu mismuwa u kol f'dawn il-deċizjoni li sefetwaw l-om eh, ija taħajitom. Grazzi. I have a very short speaking list. I only have ma tantxaw hawn nies li jixtiequ jitkellmu sur saki. Fidejk, senjur. Grazzi ħafna, Sinjura. Fil-qosor. L-ewwel nett. qed nara li hawnhekk qegħdin niddiskutu xi żewġ jew tliet problemi. U l-problemi huma ħafna iktar problemi tas-sistema għalek rekomendazzjoni għalikom u l-Kommissjoni u l-Sur Timmermans u l-Kommissjoni Ewropea b'din il-problema li hawnhekk għaw problema serja ħafna l ewwel nett. Mbagħad it-tieni punt naħseb tkun ħaġa fuqta li nitolbu l-Ombudsman Ewropew dwar forsi każijiet simili, informazzjoni simili biex nkunu nistgħu forsi eh, nattakkaw il-problemi flimkien. U telet punt il-Kummissjoni saw nitolbu tipprepara analiżi studju dwar miżuri um, sistematiċi komuni biex insolvu dawn il-problemi. Anki forsi noħol u um, liġi regolamenti ġodda fl-Europa, jew kella sistemi ġodda l-protezzjoni ta' tfal. Għax jien qed nara jekk inkomplu hawnhekk nisimgħu eh, eh, dibattiti bħal daw, se nkomplu biss nisimgħu il-każijiet, każijiet konkreti. Għalhekk il-problema bżonn li nsolvuha b'mod sistematiku. Iva, imma kif nista' nikkonkludi fuq dan kollu jien? Ħanedilkom x'se nagħmel. L-ewwel net il-petizzjonijiet se jibqgħu miftuħa bżon li nkomplu nistudjaw fil-font dawn l-affarijiet. Is-sekretarjat irridu ntuħ is-seta biex jaħdem ma' komitati oħra. Jiena naf li il-komitati Libe u Juri talbu studju fuq il-ħtif ta' tfal eh, cross-border u dawn, s eh, rizultati se jaslu malajr Għalek aħna nistaw nqabdu il-sekretarjat biex jagħmel kuntatt ma' dawn iż-żewġ kumitati biex sabiex jistidnuna. Ġifieri wara li smajna l-esperjenzi tal-lum, dawn id-dikjarazzjonijiet u l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni, il-linji gwida u anki il-riżultati tal-, -tal l-Aġenzija tal-Drittijiet Fondamentali tal-Fra illum u koll stidinna Is-sur Timmermans il-Kumitat tagħna, il vici President, għax naħseb li dan huwa suġġett importanti u eċċellenti biex niddiskutu miegħu. Naħseb dawn huma l-affarijiet konkreti li nistgħu nagħmlu hemm bżonn ukoll nirrispondu għall-ittra. Ovvjament ma nistgħux naċċettaw il-fatt li kull ċittadin Ewropew li meta jkun hemm xi ċittadin Ewropew li jressa petizzjoni dan jiġi meddet. Ġifieri dan qatt m'għandu jsir ħaġa mhux aċċettabbli. Inkunu nistgħu anzi għandna nikdbu lill awtoritajiet tar-Renju Unit dwar dan il-punt. Is-Sinjura Stanoka. Jiena nirringrazzjakom ħafna imma kienem proposta minn xi membri fuq il-fact-finding mission. Ovvjament din hija biċċa xogħol tal-koordinaturi. Għandna ħafna xogħol x'nagħmlu ma nemmen li jekk dan il-kumitat naħdmu mal-kumitati oħra u naħdmu mod li dan ikun l-aħjar mod li staw nimxu l-qoddim biex nindirizzaw il-kwistjoni jekk is-sur Timmermans nistidnuh malajr għan ħafna affarijiet niddiskutu miegħu u dan ikun suġġett prioritarju wara kollox huwa l-Viċi President tal-Kommissjoni. Hemm bżonn li din il-kwistjoni nindirizzawa u nwaqfuha f'Europa. Dawn il- l-istejjer soltu nisimaw bihom f'pajjiżi terzi, ma fl-Ewropa ma mhux aċċettabbli. Għalhekk nistgħu naqblu fuq il-proposta Sinjura Mizzi. Um, kull kull komplejnt li smajna llum u importanti, però naħseb li fejn jitlu tfal <clears throat> ma nistawx nistennew illi xi ħaġa ssir. Ma nistax nistennew illi konna appuntament ma dik il-Kummissarju l-Kummissarju. Nixin nissuġġerixxi illi għalkemm nirrikonoxxu li kull problema li tiġi qudiemna hija problema importanti u nirrikonoxxu wkoll ix-xogħol siwi li qed jagħmel dan il-kumitat u x-xogħol diffiċli li għandu dak kumitat hemm problemi bħal dawk li smajna llum u li nisimgħu oħrajn fejn ikkonċernaw tfal. Dawk ma jistax jistennew. Kull ġurnata li tgħaddi jekk ġurnata żejda ġurnata xi ħadd qed ibati jew it-tfal jew il-ġenituri, jew ġenituri jew ieħor. Nista' nissuġġerixxi li forsi f'dan il-kumitat ikun hemm se jaħlu sotto kumitat fejn jikkonċentra fuq affarijiet ta' tfal, fuq affarijiet li huma tant importanti li verament ma tantx jistgħu jistennew. Ġifieri hija suġġeriment li ma nafx sar qabel ma nafx isirx, ehm, però b'xi mod illi jkun hemm xi ħadd li qed jaħdem kuljum biex, biex jindirizza dan il-problemi. It-tfal ma jistax jistennew, it-tfal mhumiex il-ħoss, l-ambjent, kollox importanti, però għawek hawn xi ħaġa li verament ma tistax jistenna. Thank you. Well, just pointed out. Iva, kifet tajjeb inti kull ġurnata fil-ħajja ta' tfal hija ġurnata mitlufa tista' tkun ġurnata kważi eh, tfisser xar. Tajjeb li dan il-kumitat qed jindirizza dawn il-problemi li jitrattaw it-tfal priorità għalina burġenza sen usuhom. Ġifiri qed naqblu fuq dan. Issa, is-sur Viland. Grazzi, Signora President. Meta jiena kont qed naħdem bħala avukat, kont naħdem ħafna il-każi tal-familja, liġi tal-familja. Ġifri, mux in-nies li kollom il-problemi bejnietom l-adulti il-problemi ta' tfal. Għalek, meta mitxa it-tfal, il-ġenituri konna naraw kif naraw li jersu le kompromess. Imma l-approċ li nieħdu importantissimu. Meta edin nitrattaw ma' tfal, ovvjament, Hawnhekk għandna kompetenza li hija biss tal-Istati Membri, ġifri possibilitu ma tlieta. Nafu li wkoll hemm ċertu regolamenti Ewropej f'ċi imma nistaw nejdu li skont liġi nazzjonali hemm diskriminazzjoni imħabba n-nazzjonalità li ma tkunx dik tal-istat membru ċfet nitkelmu fuq id-drittijiet ta' ċittadini wara kollox. Umbat mod iktar ġenerali hemm dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet fondamentali qed jiġu miksura. Jiena naħseb li għalhekk hemm bżonn ikun hemm eh, xi kamra jew xi komitat fil-orti fi Strasberg fil-Orti Ewropew tal-Kunsil tal-Ewropa li jieħu ħsieb il-tfal. Għax regoli jeżistu, pero ħafna minnhom huma kompitu responsabilità tal-Istati membri. Dak li smajna jaqs minna qalbna. Imma sfortu natament nerġanejt li l-kompetenza dejjem tkun tal-Istati Membri ġifiri noqogħdu attenti sur Timmermans ikun jista' jagħti l-idea tiegħu fuq dak li jista' jsir. Imma anki jekk dawn l-affarijiet huma tal-wax, huma affarijiet li jiġru fl-Istati Membri u mhux il-ġenituri kollha dejjem jaqblu ma' deċiżjonijiet tal-qrati, ġifieri nżommu dawn l-affarijiet qudiem għajnejna. Iva, President tgħid ħanerġa' nipprova nagħlaq ftit u nirrepeti dak li qedna. Aħna minnaħat tas segretarjat se narawx qed jagħmlu komitati oħra fuq dan is-suġġett fuq Brasils 2 fuq ċertu proposti leġislattivi wkoll. Umbat, nistidnu s-sur Timmermans biex nediskutu dan il-punt tant importanti miegħu il-ġuri u libe li diġa talbu għal dan l-istudju fuq il-ħtif eh, cross-border ta' tfal naraw fiex qegħdin natolbhom li jistidnuna għas u namlu traw wkoll l-awtoritajiet tar-Renju Unit dwar id-dritt tal-petizzjoni. Infatt li persuna li tresta petizzjoni qatt m'għandha tiġi medda. Mela, iskiet risposta ngħidu bil-Malti, ġifieri qed naqblu hawnhekk. Tajjeb, issa immorru issa għal punt li mis, Konstantinos Giannopoulos. Inti ijataw? Orina fej ijatak joġbok? Nil-għawkum għana Sjur Giannopoulos, fidejk. Din il-petizzjoni hija żewġ stati membri li qegħdin jiksru il-liġijiet tal-kustodja. it-tfal tiegħi kienu qed jgħixu f'Ċipru fl-2010 ġew maħtufa minn ommhom bil-lajnuna tal-awtoritajiet tar-Renju Unit U issa għedna statiħor United Arab Emirates li kellhom bżonn l-awtoritajiet ta' ċipru il-kunta dirett bejni u bejn it-tfal madux jeżistim dak iż-żmien. It-tfal għandhom in-nazzjonalità Greka il-domicile tagħhom il-post fejn joqogħdu fil-Greċja ommhom hija Ungeriża imma ilhom għandha passaport ukoll Ingliż. U ovvjament it-tfal ukoll setgħu ikollhom passaport Ingliż mħabba li l-om għandha passaport Ingliż. Dan il-ħtif ma kienx ikun possibbli kieku ma kienx għall-awtoritajiet tar-Renju Unit Dawn eh, taw il-passaporti lil-lom kienu jafu xkella f'moħħa kienu, kienu jafu li kienet se tagħmel il-proċedimenti tal-kustodja fil-Greċja u ovvjament il-Greċja għandha ġurisdizzjoni internazzjonali biex għad-deċiżjoni imma ċertu nies fil-Commonwealth Office f'Londra iddeċidow li il-kas jimxi mill-Greċja u jiddeċidu huma fil-qrati minnajr minajr il-provi, il, il minajr l-imħalfin, minajr l-avukati. Ma deċidawx kif se jiexu fej se jiexu, kif se min se se bomu jindu krom. Għawnek nishtiqnejt li il-mara li kelli qabel ħadet il-passi biex ma tallinix nara t-tfal. It-tfal ma jistawx li jiġu għandi u jiena ma nistax imur narom. I taħdem fil-UAE imma l-autoritajiet tar Renju Unit Eh, raw li kienu għamlu zbal jiena tlabtom biex eh, jirtiraw il-passaporti ma dawn għaluli li aħna dnila biex tiċċekja liġi qabel eh, tfal toħdom pajjiż ieħor. Imma Imma isek inti tajt arma ta' nar il-tifel tgħidlu tużax l-iskola mbagħad wara li jkun uża tibqa' id-doq lajda. Din is-sitwazzjoni aħna Umbat kienem passi li tiħdu kontra l-om, Eh, minnaħa ta' ċipru. Umbat kiene eh, ċipru setaw imorru għant il-Eurojust. Meta l-om saret taf, din il-proċedura ġit sospiża 24 sija u jiena marne xili qatt nagħmel xi ħaġa mill-lider din hija proċedura eh, normali dawn l-affarijiet jiġru kull xar f'ċipru għax hemm ħafna koppji imħalta u dan huwa il-mod l-uniku mod biex iġib it-tfal lura. Nixtieq ngħidilkom li xi affarijiet fuq il-każ. Il-UAE ma mhix firmatarja tal-Konvenzjoni ta' The Hague. Għalhekk ma jistax ikun hemm proċedimenti ċivili biex it-tfal jiġu ritornati lura. Mhux possibbli li dan isir. Il-każ jaqa' taħt ir-regoli Ewropej anki jekk fl-2000 u l-2014 il-Kummissjoni rikonoxxew dan il-fatt. U meta jiena rispondejt fid-29 ta' settembru bat il-rapporti mill-Kummissjoni il-Qorti tal-Familja fil-Greċja iddeċidew li huma biss għandhom ġurisdizzjoni fil renju Unit il-Ministeru tal-Ġustizzja rikonoxxa l-fatt li dan il-każ jiġi it-trattat skont il-bilanċ tal-kompetenzi bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea fil-qafas ta' kooperazzjoni ġudizzjarja eh, ċivili araw ftit l-evidenza, il-provi jiena tistaw taraw u litra li jiena battilom hija kważi l-istess itra li bat li l-kumitat ta'kom tal-petizzjoniet. L-unika differenzi hija li batta ma battawx li ta' ma batta ġimma wara. Anki jekk ġifieri qed nitkellmu fuq regolament, il-Kummissjoni qed tgħid li il-fat li jinħarġ passaport ma dan mandu lebda eh, ma jaqalb taħt lebda liġi Ewropea Imma, meta wieħed jitkellem er jiena għandi id-dritt skont l-artiklu 2.9 ta' regolament 2101 tal-2003 fuq min għandu dritt tal-kustodja tat tfal Jena naħseb li jekk wieħed jitkellem dwar l-interess tat tfal dan l-aħħar hemm eh, rapport mill-Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea deċiżjoni ta' C410 paragrafu 60 il-qorti li siġej deċidiet li minn premessa 33 tal-regolament li jirrikonoxxi id-drittijiet fondamentali tal-tifel u skont dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolament ma jistgħux jiġu interpretati b'tali mod li ma jagħtux każ id-dritt fondamentali tat-tifel u r-rispett ovvjament huwa bil-fors fl-interess, fl-aħjar interess ta' tifel l-autoritajiet tar-Renju Unit u anki ta' Ċipru jiddeċidu huma li l-aħjar interess ta' tfal ta' tfal mu jiena m'għandix naqsam xejn magħhom. Grazzi. Grazzi tal-inti kont preċis. Easy to follow your... U anki tal-li tajtna dan din il-prezentazzjoni nistaw nifmu kaħjar. I give the floor right... Komissjoni. Anna Claire Agnès Marnier. Merci, Madame la Présidente. Grazie ħafna, Signora President. Anke tal għatetini dan iċ-ċans nitkellem. Is-sitwazzjoni tal-petizzjonant verament hija qafsa ta' qalb, kulħadd fem dan, il-kummissjoni studjat bir-reqqa dan kollu. Um, u mux darba u tnejn, provajna naraw situazzjoni eżattament kifini. Et nifmu li dan il-proxmu verament qed isofrix ma jistax jara tfal tiegħu. Aħna studjajna l-aspetti kollha tal-kas, ġifri minnaħa tar-Renju Unit, ta' ċipru u l-konklużjoni tagħna hija li fix-xogħol kollu li għamilna ma, ma nistgħux naraw li dawn iż-żewġ eh, stati membri mhux qed jirrispettaw ir-regolamenti Ewropej, ovvjament. Aħna riflettejna fuq il-mezzi oħra li nistgħu kif nistgħu naħdmu biex ngħinu l-petizzjonarju biex jerġa' jisib it-tfal tiegħu, jerġa' jagħmel kuntatt ma' tfal tiegħu. Imma id-diffikultà edha li edin jiexu f'stat eh, terz, pajis terz fil-UAE e li ovvjament mux firmatarju tal-konvenzjoni ta' The Hague u aħna ma nalabda kompetenza fuq pajis terz Mela, mod iktar ġenerali, l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ix-xogħol biex issaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-familji anki ma' pajjiżi terzi għabbażi ta' strumenti multilaterali li ġej jeżistu, ġifieri il-Konvenzjoni ta' The Hague ta' eh, l-1980 fuq dan is-suġġett u nafu li diġa qed isir xogħol imma l-Emirati eh, mhumiex qegħdin f'din il-kategorija l ista ta' pajjiżi aħna għal darboħra ġajna smajna illum il-petizzjonarju jgħid l-awtoritajiet Grek ta' stat membru u kol intalbu li jitkelmu fuq il-responsabilità eh, tal-ġenituri eh, fuq dawn it-tfal Nixtiequ llum biss ngħidu li eh, kemm dan kumitat u kif ukoll il-petizzjonarju jekk b'dan il-mod ma mhux se jasal biex itejjeb is-sitwazzjoni b'mod konkret wieħed eh, irid jara li jekk għandux irrikorri assistenza wkoll diplomatika sabiex is-sitwazzjoni jinżblukka b'xi mod konkret biex u jerġa' verament e, e, jagħmel kuntatt ma' tfal tiegħu. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa, il-kollegi li xtiqju jitkellmu. Eleonora Evi. Grazzi. il każi li tkellimna fuqhom il-lejla huma verament Mm, diffiċli ħafna u delikati. U jena naħseb illi għawnek e, għaw e, bżon illi niprovaw nimlew il-vojt li nħalaq. U veru illi l-Europa ma tistax tamel ħafna, ma di ma tistax intuwa bħala risposta. Ma nistawx naċċettaw illi E, nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet bħal dawn fejn il-ħajiet tal-persuni e, jiġu jintilfu fil- kwistjonijiet legali u ġudizzjari. Wara kollox dawn huma ġenituri u tfal u drittijiet tagħhom. Dan huwa suġġeġ ġdid naturalment għalija u jiena nħoss illi irridu nistudjaw iktar fil-fond bi smih u anki billi kolna uh, eh, komitati speċjali ta' investigazzjoni biex nkunu nistaw nistudjaw dejjem iktar eh, is e għax hemm ħafna lati differenti x'wieħed irid jikkonsidra. U anki l-uffiċċju tal eh, medjatura uh, Eh, situazzjoni ta' tfal, eh, dan l-uffiċċju għandu persona waħda biss u eh, ovvju li ma jistax ikollu risorsi biex jisegwi dawn il-każijiet b'mod ċira. Mhux biss fuq livell legali, ma anki fuq livell psikoloġiku hemm bżonn ta' appoġġ iktar rip il-persuna. U notajtu koll li kienem konsultazzjoni pubblika fuq il-regolament Brussels 2 u naturalment għanna bżon nħallhom miftuħin dawn il petizjonijiet kolla għal daqstant irridu naraw u koll il rizultat ta' din il-konsultazzjoni publika. u fl ħar u koll jena ngħid illi huwa evidenti illi il regolament ħafna drabi ma jiġix rispettat u u, u dinja kwistjoni anki ġudizzjarja u rridu nuħdu f'dan il-kuntest, naturalment. Grazie. Issa sur Villand. Grazie, President. Ma l net eh, rridu najdu illi hemm kazijiet illi huma diffiċli ħafna nirsolvu. Oh, oh u anki biex nanalizzawhom huwa diffiċli. Jina nixtieq niprova nejn e, eh, fuq il-kwistjoni tal-Kummissjoni u il-Brussels eh, 2. Meta irridu naħsbu biex namlu prevenzjoni tal abbus aħna nistgħu nibatu rakkomandazzjonijiet lill istati membri u li nirċevu impenji minnaħa l minnaħa taħħom biex meta jkun hemm każ għal żewġ firem biex jiġi maħruġ passaport. U jekk persuna waħda tirrifjuta li tagħti il-kunsens, dana eh, jista' jiġi sostituit biss orti bimħallef jista' jkun l wieħed mill-ġenituri jkun ma jiflax u ma jkunx jista' jew ma jkunx jista' jiffirma. Imma dana f'dan il-każ għandu jiġi sostituit bimħallef. Fil-kwestjoni tal-ħtif tat tfal, forsi nistaw nsibu soluzzjoni fi Brussels 2 għalix emmek l-istati jaqblu illi il-mandat internazjonali jiġi maħruċ iktar malajr bħal per eżempju fil-kas tal-UAE mux għed nitkellem fuq pa kazijiet partikolari, pero hemm pajizi fejn il-pajizi ma firmawx u ma firmawx għal dawn il-ftejmiet u ma nistawx nassumu li wieħed jista' jkollu ħajja żgura u tranquilla u u biex e, jerġaw jiġu lura f'sitwazzjoni ċivili hemm li jkun hemm il-mandat internazzjonali. U dan huwa każ e, illi nistgħu ngħidu l petizjonanti li signora McGuinness illi hija e, fil-buro tal-Parlament u hija għandha responsabilità għal ħtif ta' tfal. U forsi billi konna daqsxejn ta' diplomazija soft fuq dan il-livell jista' ikun hemm eh, soluzzjonijiet. U Sinjora President, wara eh, għallaqa e, nista' nagħti anki xi pariri fuq kif nista' nagħti assistenza pratika. Iva, grazzi, ħad tkun ħaġa utli ħafna. Jiena se nagħti il-mikrofonu l-kollega oħra, unbat lilek, eh, bħala proċedura normali, jek inti tabel, tajjeb. Mela, Sinjora Kunema. Grazie. Jiena nixtieq nagħmel proposta fuq is-sur Jonopolos u li din il petizjoni tibqa' miftuħa. U jiena kontenta nerġa' nagħti il-mikrofonu lil Janopoulos. Grazzi, l-ewwel net. Hawnhekk nistgħu blajnuna tal-Eurojust fil-mandat tal-Kunsil tal-2009 tista' jistgħu jikkomunikaw biex jagħmlu implementazzjoni tal-mandat tal-Rest Ewropew. E l-unità tal-protezzjoni tat-tfal jista' tiġi Eh, kontattata ma jistaw jiftħu l-investigazzjoni sakemm eh, ma jġiex mitluk mill-istat membru. Il-prosekuturi grigi fuq livell li ħafna ma jistawx jiftħu kas għax għax mumiex fil-Greċa u fċipru ma jridux jerġaw jattivaw il-mandat arrest li ġi sospis l-2011 Eh, Fir-Renju Unit hemm bżonn ta' firma ta' ġenitur wieħed biss. Ma nistax immur ir-Renju Unit għaliex it-tfal mhumiex fir-Renju Unit. Għal daqstant ma nista' nieħu l-ebda kawża biex nagħmel sospensjoni tal-passaport. Dan il-Parlament biss jista' jitlab l-autoritajiet tal-Renju Unit biex jirtira l-passaporti un bat il-Renjunit Unit se jkollu jobligom jitilqom il-pajjiż għax ma jistgħux jibqgħu fir renjunit Unit mingħajr il-passaport. Fu e eh, responsabilità tal-Kommissjoni it tini eh, potizjoni tiegħi kienet kontra ċipru tal-li kisret il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u kien hemm deċiżjoni tal-qorti fejn plotajt applikajt tal eh, miżuri urġenti ta' protezzjoni. U dina hija fuq eh, dawn l-autoritajiet illi ma jirrikonoxux li dan il-kas huwa trattat skont il reġolament ma jaċċettawx illi l-Greċa għandha eh, ġurisdizzjoni internazjonali esklużiva u lanqas il-kwistjoni tar regolament Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nishtiqu irridu u għax eh, għatanna ħafna kwistjonijiet miftuħin. Eh, possibilità jgħal nibatu ittri l-autoritajiet eh, ta' ċipru u ta' Renjunit fuq il-mandat ta' arrest, fuq l-adozzjoni ta' regolament Brussels 2 u fuq is-sitwazzjoni. U dina anki eh, eh, dana fuq l-istess problema li kena qabel għall-autorità biex tinvestiga fuq kif għanna nimxu l-qoddim. Flimkien ma dak li għadna kif konkludejna fuq il smieħ e, e, fil-fond u bla dubju il-petizzjoni zamaw miftuħa. Tajba di bħala soluzzjoni tajjeb. Mela, il-kellim li jmiss U għawnek uh, edha sur, għawnek edha sur Klausinske. Klausinske. Iva, edha eh, Jena kontent entik eh, il-mikrofonu, pero prova eh, tkellem bi preċizjoni. Din petizjoni 1229. Nista' ngħidulkom ħames minuti. Il-wara nofsinar. tajjeb. Nitkellem fuq il-Konvenzjoni fuq id-drittijiet tat-tfal, artikolu 9 jgħid li jridu jiġu rispettati il-dritti ta' tfal. Ħlief meta ma jkun kontra l-interess ta' tfal. L-artikolu 10 parti 2 e tifel illi għandu ġenituri f'żewġ stati differenti għandu dritt iżom relazzjonijiet personali kostanti u eh, relazzjoni diretti ma' żewġ eh, ġenituri. Issa fuq l-eżekwatur, irrid nagħti tlet dokumenti l presidenza u l komissjoni Dokument numru ieħor. E, l orti Maltija e, numru 2201 tal-2003 illi għandu jieġi eżegwit minn Marsu tal-2012 It-tieni dokument jiena applikajt fl-ewwel ta' Mejju tal-2012 għal biex ikun hemm dan id-dokument flimkien mal-Brussels 2 eh, U dana flimkien mad-dokument tal-2012 u wasal għal proċess amministrativ fil-qrati. U waqt dawn ismieħ bħala risposta għal eh, mistoqsija tiegħi, risposta kienet hija fidejk li torganizza din il-laqa. U jiena bat eh, avvis illi kont semmur fir-Renju Unit u biex nazel eh, ħaddim eh, soċjali indipendenti u waqt li kont sejjer fir-Renju Unit biex nintaqa' madal mal-ħaddim mal soċjali il-mandat il e, arrest e, ta' skont il-Brussels 2 ġi e, ġi maluqa. Umbat il-dokument numru 3 tal-24 ta' april tal-2013 illi il-missir ma' mell-ebda tentativ biex jiġbor it-tifel tiegħu. il-ċittadin tar Unit ħallas xi 80.000 eh, sterlina. U u wara kollox marċevix laqqas lajnuna legali, l-assistenza legali. Jiena eh, eh, ktibt anki lill-ombudsman biex titlob l kommissjoni kien fl-2010 kif fl-2013. U nixtieq nitlob jekk il-Kommissjoni qabel għamleċ investigazzjoni fuq il-fat illi il-Renju Unit ma jirrispettax il-mandati ta' arrest internazjonali. U jina ma kellix eh, kontat dirett ma' tifel tijaj minn mindu ġi fil-Renju Unit fl-2009. Jena għamilt investigazzjoniet kontra il-servizzi kollha U il proċessu huwa demarik. U kienem hemm konferenza li ħaf il-ġenituri ta' tfal li għandhom aċċess eh, ta' dan imħabba eh, il-ġeneri tagħhom, imħabba l-jum nisa. Issa jew għandhom inċentivi ħafna drabi il-missier eh, jitneħħa anki ex parte u ħafna drabi il-kuntat jiġi eh, eh, jiġi disattivat. Eh, Ir-Renju Unit qed jgħid li qed iżomm l-idea li ħallu t-tfal jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom wara separazzjoni. Il-Komissarju ta' tfal għal Ingilterra qed jgħid li t-tfal huma l-aħjar nies biex jagħmlu dawn id-deċiżjonijiet u hemm prassi sviluppati illi eh, ħallew it-tfal jiddeċidu anki meta kellhom biss minn snin. Dina dan huwa każ li huwa uniku fl-Renju Unit e, fl-Ewropa. U hemm kwistjonijiet anki oħrajn soċjali bħall-użu tal-droga eh, u arrest. Il-tfal minn familji separati fren Unit eh, fuq livell nazjonali u lokali. E u fren Unit eh, ma kienx hemm riżultat pożittiv. U jiena tlabt li l-Kummissjoni eh, tagħmel investigazzjoni fact-finding u fil-rati, kemm nazjonali, kemm Ewropej u anki internazzjonali. Nishtiq nati sa il-mikrofonu l kummissjoni Eja, Joana Serdinska. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja anki tal-li tajtni il-mikrofonu opportunità li kommenti. U nishtiq kommenta fuq l-ilment tal-petizjonanti eh, u anki fuq il-revizjoni tal-Brussels 2 illi spess niddiskutu fuq, diskutajna fuq din il-problema fil-laqa tal-lum. Mela, meta fuq il-petizzjoni illi qed nitkellmu fuq issa. Jidrilna illi il-petizzjonant għajem żewġ kwestjonijiet. Waħda hija il-nuqqas ta' implementazzjoni tal-mandat Malti tal-2011 u t-tieni kwestjoni illi t-rizulta anki mid-dokumenti u il-kwistjoni tal-ġurisdizzjoni tal-qrati tar-Renju Unit li jiddeċidu fuq kwistjonijiet ta' responsabilità tal-ġenituri fuq it-tfal tal-petizjonanti. Dina il-petizjoni diskutejnija fl-aħħar laqa u kena anke opportunità Grazzi anki għal itra li intbatet l kummissjoni direttament li nerġaw nħarsu u nerġaw nevalwaw id-dokumenti li ġew prezentati sissa l-inna U mid-dokumentazzjoni li għanna fidejna jider illi il-mandata eh, eh, ta' Malti illi ġi reġistrat fir-Renju Unit bid-deċiżjoni tal-Orti Olja tal-Ġustizzja u l-Orti talbet li l-petizjonant biex jagħmel eh, applikazzjoni xirqa għall-infurzar u mill-sentenza jirriżulta illi b'talba tal-autorità soċjali fren Unit l-infurzar ġi sospis u l-orti għalet u koll l il-missir għatma kien ħareċ applikazzjoni fuq kif jixtieq jinforza il-mandat it-tieni punt. Il-kwestjoni ta' ġurisdizzjoni li t-rizulta mid-dokumentazzjoni prezentata mill-petizzjonant, aħna ħaresna anki skont id-dispożizzjonijiet tal-Brussels 2A. U il-petizzjonant spiega illi huwa għammarieċ u aħna nifmu ma xtax illi it-tifel tiegħu jistressaħ dejjem iktar u għatma applika għal-ritorn tijaw. Allura, wara iktar minn sena il-qorti Ingliża ħadet il-ġurisdizzjoni fuq is-sustanza fidea u bdiet kawża fuq il-kustodja u drittijiet ta' ċess għal issa fuq meta nagħmlu referenza għal dak li għadni kifat aħna ma stajniex nidentifikaw sissa il-ksur tal-liġi Ewropea u fl-opinjoni tagħna fis-sitwazzjoni illi fija il-qrati eh, Ingliżi issa għandhom responsabilità biex jiddeċidu fuq is-sustanza tal-kwistjonijiet u fuq id-drittijiet ta' aċċess, eh, illi jinsistu issa fuq l-infurzar tal-mandat Malti meta essa deċiżjoni edha fidejn l-qorti Ingliża, probabilment mhux qed tgħin il-petizzjonant biex jistabilixxi relazzjoni immedjata bejnu u t-tifel tiegħu. U aħna nemnu wkoll li kooperazzjoni minn qrib mal qorti u mal awtoritajiet soċjali jista iwassal għal xi effetti pożittivi U dan huwa il-parir li natu li l-petizjonant huwa għandu dritt li juża ir-rimedi kollha nazzjonali jekk ma jkunx sodisfatt bil-deċiżjonijiet li inħarġu sissa. U jena nishtiq insemmi u koll illi kif forsi xieħut minnkom jiftakru mill aħħar laqa aħna informajnikom f'Marsu illi l-Kummissjoni ħatamel revizjoni tal-operazzjoni tal-regolament Brussels 2 il illuwa l-istrumenti l-iktar importanti fil-qasam tal-familja. Eh, Fil-proċess ta' revizjoni aħna adottajna rapport ta' applikazzjoni f'April u dan il-rapport ikopri il-kwistjonijiet kollha eh, fir-regolament, kwistjonijiet ta' żwieġ, imma anki responsabilitajiet ġenitorjali eh, u anki proċeduri biex jiġi ritornat it-tifel fuq dak li għandu xaqsa ma l-infurzar li huwa importanti ħafna għall eh, alliment tal-petizjonant, il-Komissjoni f'dan ir-rapport saħqet illi fil-prassi eh, l-infurzar reali tal-mandati huma importanti. Waħna saħna wkoll fuq il-fatt illi Waqt li l inforzar fil-fat u jiddependi mill-stat membru ta' inforzar, il-mezzi tal inforzar huma differenti minn pajis għal ieħor. U aħna konkludajna u koll illi dana jista' jwassal u dan rajnieh anki mill-ħafna l-menti illi il-ġenituri għandhom problemi fil-punt fil-pass aħari u l-iktar wieħed importanti, ċoħe li kollom li forzar tal-ordni. U nishtiq najt ukoll illi biex inkunu nistaw nesploraw aħjar il-suġġetti li diġa ġew identifikati fir-rapport, il-Kummissjoni għamlet ukoll konsultazzjoni pubblika fis-sajf. U attualment aħna qegħdin nanalizzaw il-kontribuzzjonijiet li rċevejna hemm xi 200 kontribuzzjoni, ħana kontenti ħafna li kienem mutejn. U anki mill risposti mux biss mill-professjonisti, ma anki mill-ġenituri, illi e, e, qed jinformawna fuq il-problemi prattiċi fl-applikazzjoni ta' regolament mill-punto di vista tagħhom. Għal daqstant aħna issa qed nagħmlu anke evalwazzjoni ulterjuri tal-policy ta' dawn ir-regoli eżistenti u tal-impatt fuq iċ-ċittadini U għanna intenzjoni niprezentaw proposta għal biex namlu revizjoni ta' regolament e, fl-2015. U nista' ngħid e, diġà illum illi probabilment il-kwistjonijiet eh, illi eh, huma inklużi fil-petizzjoni se jkunu koperti anki fil-emenda, fil-korrezzjoni, fil-tibdil fil, fil ta' regolament. Iva, din hija ħaġa tajba ħafna, grazzi tal-informazzjonijiet li tajtna fuq din il-kwistjoni daqshekk importanti. Issa niftaħ il-diskussjoni. U għandi talba waħda, u fil-fatt nixtieq eh, nala l-lista għaliex eh, għanna kwestjoni twi kbira ħafna x'nirsolvu qabel ma nalqu laqa. Istur Vilan. <clears throat> Grazie. L-ewwel nett jien għandi mistoqsija rappreżentant tal-Kummissjoni Fl-aħħar laqa jiena eh, għamilt mistoqsija fuq il-kontatti indiretti eh, mal-istati membri. ċo jekk kienx possibbli li jintbatu fuq ċerti kwistjonijiet. Il-Kummissjoni dina għamlita u l-Kummissjoni barra minnek ħadet pozizjoni fuq dan il-kwistjonijiet? Jena nistan rispondi mela tajt il-Komissjoni. Iva, grazzi. Mela, waqt il-preparazzjoni ta' rapport tal-applikazzjoni kif kollu studju ta' evalwazzjoni aħna ġbarna 28 rapport minn kull stat membru, wieħed minn kull stat membru. Issa l-informazzjoni, din l-informazzjoni kollha mbagħad ħadd tidħol fil-preparazzjoni tal-istudju u anke l-informazzjoni b'mod partikolari mhux biss fuq Renju Uniti ma fuq kwistjonijiet kollha ta' inforzar se jkunu eh, koperti bil-istudju tal-evalwazzjoni tal-impatt. Tajjeb ħafna. jina d-dima spiċajċ. dina kienet, dina kienet risposta mill-bidu tal-pozizjoni eh, tijaj. Mela, mela, dina hija risposta negativa, ġifiri ma ma għamiltux kuntat għadkom ma l-istat membru dan il-kas partikolari. Inti tiftakar, illi, kienem fil-jugendat, jugendamt, kienem eh, anki kommenti fuq dan il-kas. U ma kienx biżejjed illi nesprimu sempliċement simpatija mal-petizjonant. Eh, dana mhux biżejjed. Issa il-petizjonant tana dokumentazzjoni u u għabbażi ta' din l-evidenza waċar u mill-prezentazzjoni li smajna l-lum illi mhuwiex ta' soddisfazzjon u illi ma nistawx ninsistu fuq l-eżekwatur fl-Iran Unit wara sena. E, tifel jista' jkun e, konsiderat residenti fl-Iran Unit u għati ġurisdizzjoni li rati e, britanniċi. U l rati ikkontribwew biex jgħaddi biex tgħaddi din is-sena u mamlu xej. U il-petizjonant fl-aħħar laqa wera illi f'mi eluf ta' każijiet 53 kas biss ġew infurzati eh, bħala ornit fir-Renju Unit. Issa nibżaw jien 2 A u B, Brussels 2 A u B eh, nistaw narmuhom jekk l-istati membri ikunu firmaw dispożizzjoni tagħhom mbagħad jippermetti regoli skont il-rati internazjonali jipermetti li dawn ir-regoli jimminaw u jaħarbu mill-dispożizzjonijiet tal-Brussels 2. Allora propju il-Brussels turidu nipproteġu kontra taħħa. Issa, fejn il-Brussels 2 hija applikabli u fir liġi Ewropea qed inħares lejn il-Kummissjoni u qed nitlobhom jiżguraw illi dan huwa rispettat u applikat. Jena smajt rapporti illi mhux l-opinjonijiet kollha fil-pjattaforma kienu eh, ġew marufa u ġew irċevuti. U hawnhekk qed nitkellmu fuq ta' amministrativi. Meta xi ħadd jilmenta fuq l-amministrazzjoni u sinjura Ombudsman ma tistax tirrifjuta għalix eh, eh, għax għanda xaħġa ħaġa pendenti. U għanda raġun li eh, l-ombudsman tistudja din il-ħaġa, imma nixtieqkom taddu dawn id-dokumenti għas signora Eurali. Mela, meta konsideraw il-kwestjoni ta' tfal, jena irċevejt flus gbar għall-assistenza legali, eluf ta' euro fejn il-petizjonant uża il risorsi tiegħu u kellu jmur għand assoċjazzjonijiet u jiena nistaqsi jekk il-prinċipju tal kas ta' kawza ġusta forsi insejnija. Irridu namlu xaħġa fuqa anki jekk għaw riguarda stat membru kbir u hekk il-petizjonant ġej minn pajjiż żgħir. Grazzi. E, Sur Viland qed jitkellem fuq kwistjoni ta' sustanza importanti ħafna illi rridu nikkonsidraw jirnexilek tala f'żewġ sentenzi fil-qosor ħafna neġanatik il-mikrofonu aħna nistaw najdu illi il-Kommissjoni għandha tħares lejn il-pedament ta' din il-konsultazzjoni pubblika jien għandi dubbi u għak tħares lejn dokumenti tara fuq ir-Renju Unit, però nista' ngħidilkom illi l-infurzar fir renjunit Unit mhuwiex possibbli fuq l-ebda livell. Grazzi tal-risposta qasira aħna nistaw fl-imkien mal-Kristjanijiet l-oħra li diskutejna l-lum inpoġu f'qafas iktar wisa u naħdmu fl-imkien ma' segretarjat u l-komitati kompetenti u bidjalogu mal-Kommissjoni. Essa jiena naħseb illi essa li qed namlu revizjoni tal-Brussels 2 nistgħu nżidu kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet Ewropej fuq dan biex niżguraw u se niprova anki nitkellem ma' Sinjora McGuinness fuq din il-kwistjoni. Peress li hija l-Viċi President responsabbli għal dawn il-kwistjonijiet ta' tfal u tkun ħaġa xir għal nintaqa u diskutu magħha. Kif ippropona sur Viland? Bek biss, ek biss jina, din l-unika ħaġa li stanżom u bla dubju nżommu l-petizzjoni miftuħa u nipprovaw naraw il-possibilitajt kollu ta' soluzzjoni. Grazzi. Allora nistaw najdu illi per peress li hemm argumenti ġodda nistaw najdu illi l-Kommissjoni għal ħatamel tieħu azzjoni mal-Istat membru Iva, eh, nistaw aħna se nitkellmu ma' Sur Timmermans, se nistidnuh, dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna me ċittadini Ewropej, eh, tfal u ġenituri Ewropej, familji Ewropej, u rridu noħdu bis-serjetà u nipprovaw naraw jekk jista' jkun hemm forsi eh, xi vojt fil-leġislazzjoni Ewropea, u rridu nipprovaw nimlewh. Is-Sur Timmermans huwa responsabbli għal leġislazzjoni aħjar regolamentazzjoni aħjar u eja fideħ il-kwestjoni. Iva, President, ma l-punti għaj dan, ċoħe, il-petizjoniet presidenti għalu, illi aħna ma nistawx niġu għal-liġi Ewropea u naslu għall-ammissibilità. L-uniku mod huwa il-drittijiet tal-bniedem. Imma din hija kwistjoni tal- eh, tal tal-Liġi Ewropea. Jiena nixtieq il kummissjoni tikteb lir renju Unit u tagħmel mistoqsijiet li aħna għamilna konkretament u jkollna rapport wara biex wara li tirċeva li tirċevi risposti. Dan huwa mod kostruttiv u naħdmu flimkien mal kummissjoni u naraw x'nista' x'nista' jsir. U kull ma nistgħu nagħmlu, nagħmluha dan huwa żgur, bla dubju li se nagħmluh da, lemma għax se ngħidu dan jien, tant huwa ovvju, u naturalment il-Komissjoni se derret ġilura e, e, kien hemm interruzzjoni bil-Komissjoni l-oħra, e, messa li l-Komissjoni l-oħra il-ġdida daħlet, il-kwestjoni terġaw nappoġġawa. Issa, nadu għal punt li mis, u issa suġġettu kompletament differenzi. Jirigwarda l iskajja Ewropea, għanna ħames petizzjonijiet differenti u għedin hawnhekk u għanna l-unur li nirregraw il-segretarju tal iskajel Ewropej, Karin Medagan, u għanna il-petizjonanti, sur Ryan, e sur Per Moles, Sara Bornia Konji, e, e sur Manuel Altemir Mergelina, u għat l-istess sendartej. darbdej. Aħna dawn il-petizjonijiet nistaw na, analizzaw fl-imkien u il-Komissjoni tista eh, tati risposta waħda l erba petizzjonijiet biex imbagħad fl-aħħar ta' sezzjoni kolla kollha flimkien biex niżguraw illi nikun ristaw nispiċċaw mhux iktar tard mis sittaw nofs. Mela nisimgħu l minnant Paul Ryan. Grazzi, sinjuri, membri tal-Parlament, jiena kontent bil-opportunità illi nati evidenzjoni biex nappoġġa l-petizzjoni. Eh, revizjoni indipendenti fis sistema tal-iskajel Ewropej eh, u l-bazi legali u biex eh, biex inkunu nistaw intafu dawk it-tfalli irġevew l-impatt mill-regolament. Intom, tatu l-edukazzjoni ta' tfal ta'kom fl-iskajel Ewropej. Jina l-tfal tiegħi 30.000 eh, studenti imorru fl-iskejjel Ewropej. U jina nemmen illi dawn għandhom ikunu għassi importanti għal proġett Ewropew, kien fil-flimoddi għandu jkun fil-futur, pero jgħataw biex eh, nizgura illi ikun jista eh, ikompli ma jistax eh, ikun imwaqqaf bil-bazi legali, għax fil-fatem nuqqas ta' oversight. U s-sistema Ewropea mish sejra tajjeb u dejjem kriżi u it-tfal qegħdin isofru. Il-problema hija di dawn ġew waqfam bil-trattat intergovernamentali tal-57 u joperaw barra mit-trattati u barra mill-liġijiet Ewropej. Mhumiex soġġetti għall liġijiet Ewropej. Fis-sistema huma tfal tal-ġenituri tagħhom huma eh, kollha jaħdmu mal unjoni Ewropea għaliex għandhom ikunu eh, m'għandhomx jitru taħt il-liġi Ewropej. Fil-Settembru tal-20 tal-2012 il-Parlament għamel bidla tal-Iskola Ewropea u fl-istess riżoluzzjoni il-bażi legali eh, għalet il tfal edin fl-imbow legali u il-Kummissjoni mbagħad il-qorti sabet illi l-Unjoni Ewropea eh, eh, eh, kienet f'sitwazzjoni ta' mal-amministrazzjoni, però l-Kummissjoni ma taqbilx mal-Ombudsman u għara ma triċ taġiċi skont il-parir tal-Ombudsman u għed ripeti l-argumenti. U l-Qorti ta' Ġustizja qalet illi ija u anki l-Rati Nazjonali fl-Europa mandom lebda ġurisdizzjoni fuq l-iskajja l-Ewropej Illi din dan huwa limbu propju eh, legali u hija eh, ħasra. Però minkejja dan ir-riżoluzzjoni tal-Parlament talbet għal bidliet u biex tejbu dan u minkejja il-sentenza tal-Ombudsman u tal-Orti tal ġustizzja u minkejja anki il-kwistjoni eh, tal-standards li dejjem nizlin tal-iskejl Ewropej, dina situazzjoni titkompla mingħajr bidliet u inkomplu f'dan il limbu għal dawk it-tfal Eh, illi edin ibatu eh, imħabba dawn il-kriżiet. Il-riforma eh, tal-iskola hija kważi kompleta tajt il-Kommissjoni waslet fl-aħħar, però fil-fatt ma tistax tirranġa l limbo legali u ma naħsibx li se jiġri xejn xejn ġdid fuq dawn il-kwistjonijiet sakemm intkom ma tagħmlu xi ħaġa intkom il-membri tal-Parlament Ewropew. X'jista jsir? ma nistax nifhem għaliex il-Kummissjoni ma tixtiex li dan isir u l-Parlament, il-Qorta l-Ġustizzja, l-Ombudsman u il-ġenituri u tfal. Fil-iskola, eh, fil-fatt kien hemm ħafna nuqqasijiet, però li ħaġa importanti hija illi il-nuqqasijiet eh, nikorreġuhom u nitalmu lezzjonijiet, però dan ma jiġrix għaliex mem lebda oversight, mem lebda eh, l-emledda oversight amministrativa jew ġudizzjarja. Fil- eh, fis-sajf tal-2012 eh, kien hemm ħafna difetti anki fil-bakalawreat eh, jienna 50 studenti li sofrew danni. E Sur Sefkovic, kummissarju informa l-Parlament f'Novembru tal-2013 fuq il-bakalawreat, il-Komissjoni ti dispjaċeja fuq il-problemi li kien hemm fil-eżamijiet tal-kimika u il-Komissjoni talbet rapport ta' Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel illi ġiet preparata minn esperti indipendenti esterni u Sefkovic għal ukoll li kien hemm ħafna rakkomandazzjonijiet illi eh, issa nagħmlu follow-up tagħhom biex nevitaw li jkun hemm problemi simili fil-futur. Issa jena nishtiq najt hawnhekk fuq ir-rekord illi fuq il-problemi tal-kimika u problema li kien hemm fl-2012 fil-fatt ma kien hemm l-ebda rapport moti il-Komissjoni mill-Uffiċċju tal-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjer Ewropej. Ma kien hemm l-ebda użu ta' esperti indipendenti e- esterni eh, biex jaraw x'inhuma l-problemi, l-ebda rakkomandazzjoni u ma kien hemm l-ebda follow-up u ma sar xejn biex nevitaw li jkun hemm problemi simili fil-futur. <clears throat> Però dak li vera ġara huwa illi l-iskola Ewropea u l kommissjoni għamlet dan il-rapport tal-19 tal-Ulju tal-2012 illi nixtieq nagħti lill-Kommissjon l president bħala eh, dokument. Hemm eh, eh, paragrafi illi fil-fatt huwa dokument imbarazzanti għall-iskejjel mandu da valur Jena nishti u tħarsu lejn dan il-rapport fu tlet paragrafi u, u, u tistaqsu ekkux dan u ix laħjar ħaġa li tistaw tamlu għatfall tana. E, e, ma e, tinnega li mem lebda e, problemi e, jena bat anki li għandi u koll e, reetri minn 20 għallim Eh, illi huma miktubin il segretarjat fuq il-tassib illi l-Iskola Ewropea u l-Kommissjoni Ewropea jinnegaw. Allura, il-problema qed tiġi eh, miċħuda u dan ir-rapport ġi użat biex najdu li mem nebda problema u moħna qed nagħmlu xejn. U rapport ta' tliet paragrafi eh, ġi użat fi proċediment legali l-istudenti li batew ma kellhom lebda Eh, dritt ta' redress u u u ma u ma tawhomx id-drittijiet tagħhom. Ħafna eh, tfal eh, batew verament u waħda minnhom kienet it-tifla tijaj. Il-problema kien l-istess fl-2014 kien hemm l-eżekutiv li qal li kien hemm rapport dettaljat ħad nazzjonijiet biex niżguraw li dawn mhux terġa' fil futir Però fil-fatt reġgħu ġraw dan is-sajf xi 500 student kellhom eh, il-postijiet l-università eh, illi ma ġew miċħudin eh, fl-ewwel ta' Lulju tal-2014 il allima kollha tal-kimika xi 50 għallim kitbu ittra kollha kemm huma biex jobbligaw l-Iskola Ewropea taġixxi u kitbu f'termini ċari u dawn huma eh, l-allima li qed jitkellmu fuq eh, il-sistema għandkom ma semmejtux illi aħna bħala eh, bħala bħala għallima illi nalmu fuq livell tal bakalawreat aħna il-mentajna għaliex il-mistoqsijiet kienu kienu ma kienu ċari u l-istudenti ma setawx jirrispondu kien hemm problemi matematiċi konvoluti u kien hemm l-iskema tal-marki ma kienieċ koerenti mal-snin eh, ta' qabel. U dana kien rapport verament ħażin minnaħa tal-allima għal dastant eh, fl-2014 kif ukoll fl-2012 kien hemm ħafna żbalji u problemi. U eh, l-iskejla Ewropej u anki l Eh, il-Kommissjoni Ewropea jinnegaw u għalu li memxiex nitalmu minn dawn l-izbalji u tfal tagħna ntanti komplu jibatu. U kifat kienem eh, kien hemm impatt kbir fuq l-istudenti, ħafna minnhom tilfu il-postijiet fl-universitajiet, eh, anki t-tifla tiegħi. Wara għara iktar minn 10 snin bħala bħala l-aħjar studenti fl-iskejjel jaraw illi il-sakrifiċi taħħom u l-istudji taħħom edin eh, jitwarbu. Ejva, eh, jisiru l-izballi. Il-President jitlob eh, il-kellim biex jala. Irridu naċċettaw li hemm iżbalji ma rridu nistennew ukoll li jiġu korretti u rimedjati. Dan huwa wieħed mill-istituzzjonijiet importanti Ewropej. Però meta Meta jkun hemm żbalji hemm l-ebda rimedju u tiftakru li fil-2012 il-Parlament sab limbu eh, legali u għal rridu nirsolvu għaddi. Mem lebda oversight independenti, mem lebda sistema legali u l-orti Ewropea u l-rati normali nazjonali mandomx jurisdizzjoni fuq di. Għal daqstant, nikonkludi, il komissjoni Ewropea eh, nefqet xi 300 miljon fl-2013 għalu illi huma għandhom vot wieħed uh, u l-voti l-oħrajn huma tal-istati membri. Eh, allora l-Kummissjoni qalet li ma tagħmel xej u sakemm intkom ma tagħmlu xej bħala membri tal-Parlament ħadd mhux se jixtri, ħadd xejn mhux se jbidlu. Intkom eh, dawn eh, kulħadd sab li l-iskejjel Ewropej mhumiex qed jaħdmu sew u memlebda l-ebda oversight legali effettiv E, u għada tamel zbalji gbar u dawn li zbalji għandhom konsekwenzi gravi nega legali u dawn jinkludu anki t tiflati tijaw għati dawn li zbalji u allora iridu rimedju e, pero e, il-bidla ma sirx jekk aħna ma ninsistux u għal din raġuni jina qed niproponi din il-petizzjoni. Hemm bżonn inwaqfu li dan jerġa' jiġri Eh, eh, l-tfal ta'kom forsi eh, l-tfal oħrajn ma rridux ninsew illi din il-bazi legali tal-1957 rridu nħol u skejja laħjar aħjar għat-tfal tagħna u biex nagħmlu dan irridu nifu nimhuma l-problemi biex nimhuma l-passi biex nikkorriġuhom. U dan huwa dak li qed nitlaw fil-petizzjoni. Reviżjoni indipendenti ma mhux wisq. U nirringrazzjakom u nittama li tkom tappoġġaw l petizzjoni Grazie. Nista' niżgurakom li fl-2011 jiena kont il-koordinator tal-affarijiet legali, jiena kont il-koordinatur għal bażi legali tal-iskejjel eh, u dan għal rapport Kavada. Aħna nafu, nafu għal kwistjoni kollha kemmi. U kull dettal eh, ma nistax nirrepetuħ. Issa, nishtiq naddi għal permoles. Fil-qosor ħafna għax il-kollektakom Eh, tkellem fit-tul wisq. Grazie ħafna, Signora President. Anna Dessur Barbus li huwa President tal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Ewropej, jiena l-President tal-Aqda tal-Ġenituri minn Brussell numru 1 fl-2011 kważi 1500 firma nġabru li kienet jipprotestaw kontra il-tnaqqis tal-fondi budgetari għall-iskejjel, tnaqqis ta' 7 miljun euro. U dan wasal riforma tal-sistema ta' skejjel fl-Europa biex jifrankaw il-flus, biex naqsu l-ispejjes u minnajr ebda analiżi ta' xejn. U għalhekk il-mistoqsija din, tliet snin wara, niġara hekk. Jagħmel sens li jkun hemm petizzjoni bħal din u tweġiba hija iva għaliex ma kienx hemm valutazzjoni jew evalwazzjoni dwar x'kienu l-konsegwenzi tar-riforma, kifet ma kienx hemm analiżi pedagogika lanqas tal-ebda tip dwar x'kienu l-konsegwenzi u l-impatti tal-miżuri il ġodda li ġew introdotti u għalhekk ninsabu f'sitwazzjoni bejn il- Korsijiet tal-matematika mnaqsin minn 6 l-4 periodu fil-ġimgħa għaliex in-numru ta' studenti ma jġustifikax il-possibilità li tagħti l-klassijiet kollha. Mbagħad ninsabu f'sitwazzjoni fejn ċertu gruppi ta' nies irridu jiġu miġbura fl-imkien biex tkun tista' tilħaq il-rekwiżiti l-ġodda li hemm. Unħossu li kwalinkwa twiġiba li jingħataw għal mistoqsijiet tagħna ma kienux sodisfaċenti sissa. Irridu nżommu f'moħħna wkoll illi riforma budgetarja u tnaqqis budgetarju ma salvix il-problema tal-iskejjel Ewropej. Ninsabu f'problemi waħdar mill-oħra li qed imorru għall-ar kull ma jmur ma' żmien u minnaħa l-oħra naraw li l-istati membri waqfu jissekondaw għallima l-dawn l l Ewropej u l-riżultat huwa l-Kummissjoni Ewropea kellha żid il-kontribut tagħha baġitarju lill-iskejjel Ewropej sabiex tkun tista' tirrekluta għallima fuq livell lokali. Dan għandu impatt dirett ovvjament fuq l-Unjoni Ewropea u l-baġit tagħha iżda fl-istess ħin poġġi dubju fuq il-bilanċ edukattiv tal-iskejjel Ewropej għaliex l-allima reklutati lokalment ma jkollhom lebda tip ta' sistema ta' spezzjonijiet kif jiġri fil-każ ta' allima li jkunu sekondati mill-Istati membri. Bħalissa hemm tilwima d-dejja fir-rigward il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bank Ewropew għall-Investiment dwar liema istituzzjoni għanda tiffinanzja il-kontribut tal-Unjoni Ewropea l sistema Ewropea tal-Iskejjel. Din hija diskussjoni li ilha għaddejja l xi ftit żmien issa nittamaw tassew li jkun hemm tweġiba għal din il-problema. Kifet din hija problema nifeġġet fl-2011 imma aħna nħossu li mhux possibbli nsibu tarf din il-problema billi ikonna approċ fejn prova tipprova traqqa l-pannu bl-qara ħamra u tipprova ssib il-problemi żgħar u ssib soluzzjoni għalihom Aħna nħossu li rimżon approċ differenti għall iskejjel Ewropej biex bekk nkunu nistgħu nirrispettaw il-prinċipji sottostanti tal-iskejjel Ewropej u tip ta' talim li jipprovdu. Naħseb li sanad il-mikrofonu l-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej f'dal-punt biex jagħti tweġiba għal dak li għadu kemm intqal. Wara nofsinhar tajjeb, sinjuri, Smajtu żewġ kellima li saħqu x'inhuma l-problemi fi skejjel Ewropej ta' bilħaq irridu nħarsu lejn il-mera. Maħniex organizzazzjoni perfetta u nistgħu nitjiebu ċertament. Irċevejna ħafna pariri, rakkomandazzjonijiet, kif ukoll il-bord tal-governaturi u l-bords ta' tħejjija fis sistema tagħna qed jirriflettu fuq dan l-affarijiet. Jekk nibdow bil-petizzjoni ta' Sur Ryans dwar il-limbu legali, nista' ninforma l-bord illum l bord ta' governaturi eh, diskutaw dan ir-rapport u stabilaw numru ta' azzjonijiet marbuta ma' rakkomandazzjonijiet tal-Sinjur. Waħda minnhom hija li ħlaqna grupp ta' ħidma legali li bħalissa tjanalizza F'dan il-moment is-sitwazzjoni legali ta' skala Ewropea fil-grupp ta' ħidma ħajkun hemm il-laqa għada fil-fatt fejn nitresqu l-menti u anke l-Kummissjoni tkun involuta ir-rappreżentanza hemm ukoll tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li kollha flimkien qed jiddiskutu kif qed sitwazzjoni legali fiħdan is-sistema ta' skejjel Ewropej għadduk minni wis li najdu li ser ikunu rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' ħedma, iżda bla dubju l-bord tal-gvernaturi ser jieħu l-affarijiet bis-serjetà. Fir-rigward il-qafas mhux legali, hawnhekk nixtieq ngħid lill-assistent legali tiegħi jgħid preċiżament x'inhuwa l-istatus legali tagħna. Ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Loran. għal din il-petizzjoni ta' Paul Ryan fuq l-iskola Ewropea il-bazi mhumiex eżatta li qed jgħidu li l-iskola ma tirrispettax ir-regolamenti Ewropej imma fil ix-xambr de rekur, ġifiri għandek amministrazzjoni autonoma li minna il-kazijiet li jitres u d-dima. Ġifiri dan isiru skont ir-regoli tal-iskejjel Ewropej, imma hemm ukoll il-dritt fundamentali il-ġurisprudenza li tgħid li trattat tal-funzjonament eh, tal-Unjoni Ewropea li ma japplikax għall-iskejja li ma xorta jirrispetta il-drittijiet fundamentali. Għalek, meta jkun il-menti, ħafna drabi dawn ikunu bazati fuq il-dritt eh, il-dritt tal-Ewropew ġifiri biex kuħat jiġi trattat l-istess, per eżempju. Aħna rajna li l-petizjonarju l-ilment tijaw, imma ma nizabħadna nota tijaw, imma ma nistawx naqblu. Anki jekk fil-passadin għatma kienet eccellenti, imma minn dak iż-żmien Eh, dil-istanza tal-iskola li tirċivi l-irmenti eh, wessat il- Għadba għanna bis ħames minuti, mela imma l-iskejjel Ewropew jirrispettaw il-prinċipji ta' dritt komunitarju għandhom ukoll ir-regoli tagħhom, il-ġurisdizzjoni tagħhom u possibilità tal-ilment, imma meta il- dawn e, min jirressaq l-ilment ma jkunx kuntent dejjem ikun hemm senza iktar ola fej jistgħu imorru. Manuel Altemir Merregi. Sur Manuel Altemir Mergelina fuq diskriminazzjoni. Petizzjoni numru 20 nafu xini l-petizzjoni m'hemmx għalfejn introduzzjoni mill-bidu sal-aħħar, imma b'kelmtejn malajr malajr tina t-tifsira tiegħek u x'tħoss li għandek twaslinna. Grazzi ħanżon fil qasur Mela, ma tafu x'inhi l-problemi hemm il-petizzjoni u naħseb li hija xi ħaġa li kulħadd konxu minnha. Kemm il-Kummissjoni għax jirreferu din il-problema fit-tweġibiet nibatu kien hemm rapporti tal-Parlament Ewropew imorru lura l-2008 fejn huwa ċar Uddimajnin kulħadd li l-istudenti Spanjoli tal-iskejjel Ewropej ma jmorrux Spanja jistudjaw fl-Universitajiet Spanjoli raġuni wara dan huwa li jien inħoss hemm diskriminazzjoni. L-awtoritajiet Spanjoli japplikaw ċertu metodi ta' konverżjoni biex jikkonvertu l-marki li l-istudenti Spanjoli jiksbu fl-iskejjel Ewropej, jiġifieri jitnaqsulhom u għalhekk hemm din id-diskrepanza fil-marki meta jiġu biex jitlu fl-universitajiet Spanjoli. Din hija kwistjoni li tissemma fir-rapport ta' Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej u jekk student ikun irid imur f'università anke jekk hemm numru ta' postijiet limitati jkun hemm eżami għatta posta biex kollom l-aqwa kandidati imma dan huwa punt li xi kultant l-studenti tal-iskejjel Ewropej ma jkunux koprow fil-kurrikula tagħhom u għalhekk jkunu fi żvantaġġ mal-istudenti l-oħrajn mal-kandidati l-oħrajn. Naf li hemm diskrepanzi naqbel imma dejjem irid ikun hemm ir-rispett tal-prinċipju tan non-diskriminazzjoni u jiena jiddispjaċini li hawnhekk dan il-prinċipju mhux qed jiġi rispettat. Biex tkompli taxxaq qed ikollhom jagħmlu dawn l-eżamijiet ta' dħul li mhumiex obbligatorji ma huma neċessarji jekk tistudja l-mediċina jew f'numru ta' korsijiet fejn hemm postijiet limitati, id-dati ta' dawn l-eżamijiet ta' dħul għall-università jaħbtu fl-istess ħin tal-eżami tal-iskejjel Ewropej tal-BA, nizamijiet tal-BA, għalek irridu nsibu tarf din il-problema ma l-autoritajiet spanjoli jenna niprofaw namlu dan numru ta' snin imma kollox sefa xejn. Ma wasanna mkien mem lebda diskriminazzjoni ovvja skontom <clears throat> imma skonti hemm diskriminazzjoni ovvja. Anke meta jagħmlu din il-konverżjoni tal-marki, hemm din id-diskriminazzjoni u anki meta jkun hemm id-dati tal-eżamijiet. Ma snin l-affarijiet marraw għallar għaliex kien hemm ħafna setat lill-universitajiet biex jeddutaw huma stess ir-regoli ta' dħul li ħossu li huma l-iktar xirqa u għalhekk ninsabu issa f'dan il-limbu għaliex l-universitajiet ma dottawx regoli u dan ifisser li ċittadini mill-iskejjel Ewropej ma jafux eżattament li ma reġim qed japplika għalihom u naħseb li din hija taqsira malajr malajr. Grazzi ħafna tajt il-President. Tixtieq titkellem? Iva, fil-qosor, President, tajt il-Sinjura Cabezon Ruiz. Jiena nixtieq ngħid l-iskejjel Ewropej ma jnedux jitqisu bħala privileġġ għaliex sa ċertu punt xi kultant jitqisu bħala privileġġ għall impjegati tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa dritt għall-uffiċjali kollha li jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropej u iktar mill dritt huwa servizz li hemm għall-impjegati. ċertu każijiet l-impjegati jkunu hawn għal perjodu limitat ta' żmien u ovvjament jekk ma nkunux nistgħu nigarantixxu l-edukazzjoni ta' tfal tagħna jkun diffiċli ħafna lina li nkunu iktar mobbli u niċċaqalqu dan skapitu ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Għalhekk kifed dan li titqis bħala servizz u ma naħsibx illi għanna ninsabu f'sitwazzjoni fejn it-tfal minn dawn l-iskejjel qed jiġu diskriminati. Hija kwistjoni ta' mpin u rida minnaħa tal-Istati Membri ovvjament, smajna li ċertu Stati Membri qed inaqsu l-kontributi finanzjarji tagħhom. Iżda inħoss li għandu jkun hemm rikonoxximent xira tal-Istati Membri ta' dawn l-iskejjel u jrid ikun hemm impenn finanzjarju xieraq Nafu li l-Istati membri jissekundaw l-allima l-skejjel Ewropej, irridu kien hemm kontroll u spezzjonijiet ta' dan ukoll. Naħseb li hemm nieqes huwa li hemm rikonoxximent xieraq ta' sistema Ewropea tal-iskejjel mill-Istati membri u għalhekk qed ibatu l-istudenti mhux biss minħabba tnaqqis budgetarju imma minħabba wkoll xi ħaġa ta' tħassib ukoll li hemm tnaqqis budgetarju fis-sistemi edukattivi fuq livell nazzjonali wkoll, imma l-petizzjonanti għalunna li hemm problema wkoll bir-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-marki li jkun hemm fl-iskejjel Ewropej u dan ikollu impatt fuq l-aċċess għal ċertu eh, gradi ċertu korsijiet apposta tal-universitajiet fuq livell nazzjonali, għalhekk irridu nindirizzaw l-affarijiet biex bekk ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra l-istudenti ta' dawn l-iskejja. Grazzi Peter Jar. Grazzi, President. Punt malar malajr. Inti, Sinjura President, et li l-2011 il-Parlament adotta mozzjoni e riżoluzzjoni tal-iskejjel Ewropej. Korreddan, iżda nħeġġeġ lill-kollegi li minn tal-inqas għandna naċċettaw il-fatt illi d-deċiżjoni li ttieħdet mill-Parlament din ir-riżoluzzjoni ġiet implementata b'mod mhux ottimali dan naħseb ċar u dimajnin kulħadd u dak iż-żmien niftakar illi l-iskejjel Ewropej kienu isom xi ħaġa minsija li tajna l-ġemp. U biex ngħidu hekk jom joparaw bħalli kieku xejn. Naħseb li dan huwa punt li għanna waslu l-Kunsill u l-Kommissjoni u għanna nibatulhom din ir-riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew li semmejt. It-tieni, ta' bil meta nitkellmu dwar l-universitajiet jista' jkollhom l-eżamijiet ta' dħul iżda imbagħad tivverifika li titkellem bil-Ġermaniż. Ma jistax ikollok diskriminazzjoni, jrid ikunu regoli li japplikaw bl-istess mod għal kulħadd. Meta jintqal li hemm taħdidiet mal awtoritajiet Spanjoli u affarijiet bħal dawn biex isolvu l-affarijiet irridu nkunu nafu għad hemm diskriminazzjoni jew le. Jekk hemm testa tħul tajjeb, imma test irid ikun għal kulħadd, ma stax tajt li inti ġej minn dak ir-raġuni jew minn dik l-iskola partikolari u ħajkollok test u ħannaqsu l il-marki? Le, dan mhux tajjeb. Naħseb li l-affarijiet rridu nżammu miftuħin u rridu nżammu l-petizzjonijiet miftuħin. Speċjalment fir-rigward id-dimensjoni Spanjola fejn l-awtoritajiet Spanjoli ma nafux eżattament fejn wasanna magħhom, fl stadju wasanna fid-diskussjonijiet bejn il-Kummissjoni u l autoritajiet Spanjoli. Il-Kummissjoni suġġeriet li id-diskriminazzjoni għadem ma tneħħiċ ma menix ċert jekk dan u xil-kas jew le. Jekk huwa l-kas irridu nsibu tarf din il-problema. U naħseb li rrid ikonna iktar ftit iktar dettall fir-rigward it-tweġiba mill-awtoritajiet Spanjoli. Grazzi. L-interpreti dal-waqt ħajħalluna tajt il-President jiena nipproponi dan li ġej. Li aħna Nerġgħu nitkellmu fuq dan il-punt mal-Kummissjoni fi stadju iktar il-qoddim għaliex li qed naraw sempliċement hawnhekk huwa li neħtieġu nindirizzaw dan il-punti fuq livell aktar wiesa. Forsi isu segwitu għal-rapport Kavada nistgħu nibatu itra lil kumitat Kult tal-Kultura minn dan il-Kumitat Peti tal-petizzjonijiet u nitkellmu mal-Kunsill u mal-Kommissjoni mill-ġdid u nistaqsuhom jerġgħu lura b'tarif dettaljat dwar kif biħsibom jimxu l-qoddim għaliex itfalu mal l-futur tagħna għalhekk tassew irridu niżguraw li jkunu siguri u li jgħixu f'sigurtà. U anki minn punt di vista legali rridu bażi legali soda dan huwa kruċjali għall-iskejjel Ewropej bħal istituzzjoni oħrajn. Sur Martin, tixtieq titkellem? Fil-oħra ħafna, senjura jiena naqbel miegħek naħseb li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa biex inkunu konna iktar informazzjoni imma fuq l-aħħar kumment naħseb ukoll mingħajr ma nakkuża l-ħadd jiena rrid inkun naf jekk il-każ tas-sinjur hux wieħed waħdu uniku jew inkella hemm xi każijiet l-istess ġifieri dawk it-tfal li li, li marru din l-iskola Umbat iridu jkunu kapaċi jagħmlu l-eżamijiet biex jitħlu fl-Universitajiet tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux insaqs universitajiet jadattaw għat-talim li jien li hemm fl-iskola Ewropea bil-kontra. Ġifieri Eh, huwa importanti dan l-istadju ġifri l l Ewropej għandhom xi rapport dwar kas simili jew kella dan kas waħdu. Grazzi. Mm, Solidad, please. Jekk jogħġbok. Signora Ruiz, Manar Malajr, dan il-rapport forsi jista' referenza għall fatturi speċifiċi ta' Spanja u s-sistema tagħhom. Ġondan semma il-sistema Ewropea tal-iskejja li ma forsi għanna jkunna referenza kif din is-sistema hija rikonoxxuta fi Spanja u l-problema li smajna minant il-petizzjonanti. Grazzi, Sur Kevina. Fil-qosor, il-BA Ewropew huwa rikonoxxut so fl-Istati membri u ikonna bosta studenti fl-universitajiet Ta' belħa ikun interessanti li konna iktar studju dwar dan il-punt, il-Parlament Ewropew wettaq dan l-studju ftit snin ilu, għadu disponibbli biex taqrawh jekk tridu. Il-problema ta' Spanja hija din, marbuta mal marke, sistema ta' marka tagħna li huma minn 0 sa 100 fejn il-rata biex tgħaddi hija 60 mentri fi Spanja hija 50 u għalhekk hemm downgrading tal-marki Provajna nsibu tarf din il-problema bil-kuntatti tagħna kollha possibbli mal-Ministeru tal-Edukazzjoni ta' Spanja u nixtieq ngħid li Spanja hija parti mis-Sistema Ewropea tal iskejja l-ispetturi Spanjali involuti fil-BA Ewropew u bekk il-BA tagħna huwa kemm xejn differenti mis-sistema barra minn pajjiż u għalhekk nittamaw li fi Spanja jkun hemm fema komuni biex tinstab soluzzjoni. il bortana tagħna ħoloq grupp ta' ħedma ta' valutazzjoni u għat nħarsu lejn il-valutazzjoni fuq livell ġenerali. Xar li għadda fil-kumitat il-grupp ta' ħedma għamel il-proposti tiegħu, ġew mistoqsija jagħmlu ftit iktar studju preċis u wis probabli ħambidlu il-sistema tal-qotja tal-marki tagħna biex tkun iktar qrib is-sistema tal-ICTS, is-sistema trasferiment ta' krediti Ewropej u anki sistema simili li għanna anke fl-Italja. U qed naħdmu fuq dan, ma tkun ħaġa tajba li Spanja tispezzjona daqsxejn l-standards tagħna. Grazzi. Grazzi, eccellenti, nagħmel din il-proposta. Ġella darba nirrispetta ħafna l-Kommissjoni u rrid niżgura li intom ħattu nota ta' dak kollu li ntqal għalfejn ma nimxu xek. Il-Kummissjoni terġa' lura fil-Kumitat Peti, Peti twieġeb bil-miktub jekk għandkom xi tarif addizzjonali jew xi proposti addizzjonali li tixtiequ tresqu u barra minn hekk ġola darba dan il-grupp ta' valutazzjoni li semmejt inti, segretarju ġenerali, iwaslu l-proposti tagħhom għalfejn ma tadduhomx lill-Kumitat Peti. Umbagħad minn hemm nagħtu ħarsa lejhom u naraw kif ħanwieġbu lill-petizzjonanti fil-ħin doput. Nistgħu nimxu hekk? Il-kollegi tidher li toġobhom l-idea minix konvinta totalment il-Kommissjoni kuntenti b'dan b'din il-proposta ma x'nistgħu nagħmlu. L-interpreti ħajtilqu fi 30 sekonda tajt il-President. Għandna proċedura bil-miktub. Tajjebek? Sinjura President, Tajjeb li nerġgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett, suġġett ta' sfida, u naħseb li ħaġa tajba li dan il-kumitat ħajindirizza dan il-punt mill-ġdid. Madana kollu hemm punt, punt 19. Il-petizzjonijiet ta' Sinjura Barbara Mazurkiewicz Zaleska u anki il-kwistjoni tal-1356 ġenituri tal-iskejjel Ewropej u anki għatnaqis budgetarju tal-2011 Jiena ġejt biex niddiskuti dan is-suġġetti diġà u hemm problema fit-talba stess għax ma kien hemmx każijiet bħal din kien hemm żieda ta' 6.5% tal-budget, kien hemm talba ta' żieda sa' ħansitra ta' 11%. L-awtorità budġetarja mhux il-Kummissjoni li talbet ta' 11% naqset din iċ-ċifra għal 6.5% jiġifieri xorta waħda ma kienx hemm tnaqqis imma tnaqqis fiż-żieda biex ngħidu hekk U fir dawn iż-żewġ petizzjonijiet tassew nixtiequ illi il-proċedura tinala mm. għalihom. Mm. Grazzi. I think that this petition you have Naħseb li dawn il-petizzjonijiet weġibtu għalihom moċire u kollha dejjem minn żmien ta' austerità tas-sikkar ta' Ċinturin nafu xi jfisser u m'hemmx raġuni għala għandkom ittuna informazzjoni addizzjonali oħra, però dawn il-petizzjonijiet għan kolla kollha flimkien u natu segwitu għalihom wara. Tajjeb? Grazzi tal-tweġiba ta'kom veloċi imma dettaljata fermo preċiża. Nishtiqilkom lejla tajba, kollegi, ġurnata twila ħafna u nassumi li jintom għajjajtu daqsi. Imma għada ġurnata ġdida mimlija opportunitajiet ġodda. Lejla tajba.